Um, I'd like to call this uh, meeting to order. Of course, Nishtiq illi nibda bil-laqa jina Catherine Stalin waħda mill-Viċi Presidenti, u uh, il-President għad dan il-Komitat ħatina għatmana fit iktar tard kena nivvotaw fid disa nof, set jaddi l-ħin, għalek nishtiq illi nibda bil-laqa tana. Qabel ma nibdew bil-laqa tana, nishtiq illi nilqa l-grupp ta' vizitaturi minn Bad Friedrichshain illi stidni tom sinjura Gebhardt nishti illi nselmulom il-mistidna tagħna. Nilqakom fiħdan dan il-komitat, nittama li intom ħatiħdu gost tisimaw il-laqa tagħna. L-ewwel punt fuq l agenda tagħna huwa eh, punt dwar prezentazzjoni dwar eh, l-użu tal-faċilitajiet tal-IT u aħna fil-fatt għanna l-din u l-Vipi li ħaj prezentawna dan Lodda importanti ħafna aħna responsabbli għal suq digitali u għall aġenda digitali ġifiri nixtieq li dan kollu n-implementaħ mill-iktar fisi ġifiri nħalli fidejk jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Signora President u grazzi ħafna tal-li t din l-opportunità ħalli nippreżentalkom dan il-programm dim il komitat Imko. Dawk minnkom li kienu diġa hawnhekk is-sena li għaddiet diġa kelkom l-opportunità li tkunu familjari ma' din is-sistema minħabba li aħna konna bdejna naħdmu biha u nittestjaw iżda issa din is-sistema hija disponibbli għall-użu ta' dawk kollha li qegħdin jaħdmu fil-Parlament Ewropew bħala ħaddima, staff u anka bħala membri tal-Parlament Ewropew naturalment. Din hija applikazzjoni illi kien sviluppata għawek sabiex aħna niprovdu id-dokumenti tal-kumitati b'mod elettroniku. Aħna kien nasib illi dokumenti elettroniċi nibdew nużawhom daqs li kiku kien dokumenti stampati fuq il-karti iżda il-verżjoni elettronika tista' toffri ħafna iktar eh, funzjonijiet milli dokument stampat fuq il-karta. il karta aħna għanna l-applikazzjoni e-meeting li hija disponibbli li kom il-koll tistgħu tużawha eh, minn kull imkien fuq eh, kull apparat li għandkom jekk għandkomx laptop, jekk għandkomx iPad. U eh, forsi l-iPhone mux sekk ideali sabiex taqra dokumenti twal, iżda naturalment tistgħu tippruvaw u dan huwa aċċessibbli. Li meeting aħna fih tistgħu jissibu il-laqat anka tal il-dokumenti tal-laqat ta' qabel ġifier tistgħu tmorru lura fi żmien u għandna wkoll dokumenti li huma disponibbli u minn mill-kull kumitat u f'kull lingwa. Aħna għanna ħafna għodda wkoll kol fejn intom permezz tagħhom tistgħu tieħdu noti fuq dawn id-dokumenti u tistgħu tieħdu tistgħu wkoll eh, taħżnu d dokumenta kif intom bdiltuh bin-noti tagħkom u tistgħu wkoll tibatu d-dokument li kollega tagħkom jew l-assistent tagħkom. Ġifieri dan din lodda ta' e-meeting toffrilkom ħafna possibiltajiet, però l-aħjar mod ta' kif eh, titalmu tużahu billi tippruvaw tużahu għalhekk qassamnilkom din il-karta fejn intom tistgħu taraw bosta screenshots għandkom l-ewwel net l-indirizz tal-internet fejn intom tista' jkollkom aċċess għal din is-sistema u mbagħad tistaw tibatu kol eh, e-mail li servizzi tana jekk intom kolkom xi xie kummenti jew nkella xi feedback li tixtiequ tatuna. Mela sabiex nurikom fil-prattika kif din is-sistema tista' tintuża u x'tista' toffrilkom il-kollega tija issa ħajatikom eh, demonstrazzjoni qasira bil-permess tal-President naturalment. Grazzi ħafna l-odwa tajba lil kulħadd mela l-applikazzjoni e-meeting hija applikazzjoni tal-internet, ġifiri, ma mandek għalfejn ta' id xejn inti fuq l-apparat tiegħek, mandek għalfejn t-nizzel xejn. Tista' s-siba billi tidħol fuq dan is-sit tal-internet dan huwa s-sit uffiċjali tal-Parlament Ewropew u mbagħad tagħmel slash e-meeting. Mela se nista' mill-ewwel għad-dimostrazzjoni ġifieri jekk jogħġobkom jekk tixtiequ tistgħu issegu. Mela, għawek kina ha nikteb eh, l-indirizz. dan huwa sit tal-internet uffiċjali tal-Parlament Ewropew mbagħad tagħmel slash e-meeting. L-applikazzjoni hija applikazzjoni interna, ġifiri tista tintuża biss fil-parlament uh, minn nies li għandhom il-passwords tal-parlament. Jina ħanuża tiegħi, intom naturalment tistgħu iddaħlu tagħkom. Issa, marri nidħol fil-applikazzjoni Jina qed nuża iPad, però tista' tistgħu tużaw kull tablet li għandkom. Issa ħanitlu fil-partner ta' introduzzjoni qed nuża il-Wi-Fi. Ibba għandkom din il-parti ta' introduzzjoni li turikom dawn it-tlet passi li tridu tagħmlu, ġifieri l-ewwel nett tridu tażlu l-lingwa mbagħad il-kumitat. Mela, jina nista nafas fuq start, un bata għek fil fuq inħat xelluk tistaw tazlu il-lingwa, l-applikazzjoni għad disponibli bil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, per eżempju, jina ħanazel l-Ingliż. Issa, rib din eh, ta' fej tistaw tażlu il-lingwa tistaw tażlu il-kumitat. Din l-applikazzjoni fija tistaw sibu dokumenti għal-kumitati kollha, jiena ħanażel l kumitat illi qegħdin fiħillu miġbiri l-imko u f'din is-sistema ħat l-informazzjoni kollha li hija disponibbli għall-imkom matul dan ix-xar. jiena nista' nuża l-applikazzjoni sabiex ikolli aċċess għall laqgħat kollha u tistgħu taraw x'tib ta' informazzjoni aħna jista' jkollna aċċess għaliha. Għan ninsabu fix-xar ta' Settembru u ħa nirreferi għal data ta' 25. Mela, għawek għanna l-agenda tal lu Din l-agenda suppost għanda tkun stampata. U aħna nistampaw madwar 30 miljon paġna ta' kull sena għalhekk qed nipprovdulkom din l-applikazzjoni sabiex intom tkun tistgħu issegu il-meeting. Għawek funata x-xelluk għandkom il għad differenti u għawek għandkom l-agenda. Per eżempju, għawek tistaw intom taraw jew l-agenda jew id-dokumenti, l-appendices ha u li komiti ħan itkellem dwar iktar ta' għandkom fejn tistgħu tagħtu feedback u anka fejn tistgħu tafsu sabiex titolbu lajnuna. Aħna naħsbu illi jista' jkun importanti li jista' jkun hemm xi membru, pereżempju, li jiddeċidi li jaqsam mal-membri l-oħrajn li jattendu dan il-kumitat sabiex Ja jipoġi dan id-dokument ħalli ħadd ieħor ikun jista' jarah. Ġifiri, naseb li d-dinja bieċa xogħol li tista' tenna ħafna minħabba li mill-ewwel persuna tkun tista' tpoġġi dan id-dokument. Il-ħagġoħra hija illi hemm possibilità illi inti pereżempju tkun tista' taqsam ma' ħaddieħor ċertu punti fuq l agenda U allura nkun nista' nibgħat email permezz ta' dan il-link. Umbat nista nibat eh, dan lil eh, xi assistant jew kellu lil xi kollega. Mela, issa l-mulura għal din il-parti. Għal kull punt fuq l-aġenda tistaw taraw li jem plus. U jekk intom tafsu fuq il-plus tistaw taraw l-elementi kollha dokumenti kollha marbuda minn dak il-punt fuq l-aġenda jekk immur fuq il-tal-lum nista' jiena pereżempju mmur mill-ewwel fuq eh, dak il-punt partikol tal-agenda, għandi lista tal-membri li ħajitkellmu, eccetera. Umbat, fil kasta ta' kull dokument, Is-sistema tista' tagħtikom kopja ta' dokumenti kollha tradotti bil-lingwi ġifieri hawnhekk tistgħu taraw illi jiena hawnhekk ħaniftaħ id-dokument u din hija l-aħħar verżjoni tad-dokument, naturalment jiena nista' naqrah fuq l-iPad tiegħi mingħajr problemi ta' xejn. U jekk nixtieq illi jien għandha ċertu noti fil-dokument, hemm ħafna applikazzjonijiet li inti tista' tiftaħ dan id-dokument fih ħalli tkun tista' daħal in-noti tiegħek jew tikteb anke fuq dan id-dokument u mbagħad iżommu kif biddiltu inti. Pereżempju, jiena permezz ta' din l-applikazzjoni li għandi jiena nista' nagħmel xi noti, nista' jew ningassa xi ħaġa jew eh, nimmarka xi ħaġa partikolari. U jiena nista' nikteb nota żgħira wkoll pereżempju kif qed taraw hawnhekk għandi sinjal li ktibt nota żgħira. Umbagħad jiena nista' nibat id-dokument tiegħi, dokument li biddilt jiena bil-noti tiegħi u li lill-assistent jew l eh, kollega u l-bidlit kollha li u l-dakollu jiena ktibt fuq eh, dan id-dokument jgħat emmek mażum dan dokument. Pero dak li jina għandi għawek huwa propju fuq tablet tiegħi. Mela, din hija l-esperjenza tal-meeting, ġifieri intom tistgħu tużaw din l-applikazzjoni qabel il-laqa matul il-laqa anke wara, l-informazzjoni tibqa' hemmhekk. Issa nixtieq nurikom applikazzjoni interessanti ħafna li jisima e-committee. Għal kull komitat aħna Irnexxirna nistabilixxu soluzzjoni bażata fuq l-internet li fija l-informazzjoni kollha marbuta mal-kumitat. Jiena ħanażel kumitat imko, naturalment aħna nistgħu naraw informazzjoni fuq kull kumitat permezz ta' din l-interface ta' e-committee kif qedtilkom aħna għawek jista jkollna ħafna iktar informazzjoni, jista jkollna l-abbozz tal-opinjoni, l-abbozz tal-rapporti, dak kollu li l komitat jixti eh, jaqsam mal-assistenti u mal-membri tal-Parlament Ewropew jista jitpoġġawek aħna għandna l-idea illi inta ma tkomx il-bżonn illi tikkuntattjaw il-kumitat u tisolbu l-informazzjoni. Il-komiti intom t-istaw jkollkom aċċess għalih i problemi ta' xejn u grazzi għal din l-interface intom jista' jkollkom aċċess għal bosta dokumenti differenti. Per eżempju, jiena fast fuq draft reports. Awek per eżempju, nistaw naraw li kull tip ta' dokument tistaw iddaħlu għawek u dawn huma għalanijiet tal-użu intern għawek fil-Parlament Ewropew. Ġifiri, dina l-interface tal-e-meeting u tajtkom prezentazzjoni qasira anka ta' e-meeting aħna lesti illi natukom kull tip ta' taħriġ li intom taħsbu li għandkom bżonn, nirringrazzjakom u jekk issa għandkom xi mistoqsijiet jekk iġobkom sewa l-waqt illi issa just ask a quick question about the applications. If we want to share ħaġoħra fuq l-applikazzjoni, jekk intom per eżempju tixtiqu illi taqsmu xi ħaġa fuq social media nagħtu każ pereżempju jkun hemm xi rapport illi jkun ippubblikat mhux xi ħaġa interna, intom tistgħu tagħmlu dan ukoll. taħseb illi din forsi jekk ma tisistix palissa tista eh, forsi nintroduċuha il-qoddim ħalli noħolqu din it-tip ta' interazzjoni. Iva, fil-fatt l-applikazzjoni, applikazzjoni interna. Aħna poġġejna l-informazzjoni kollha illi hija pubblikata fuq is-sit tal-internet tal-Europal. Ġifieri aħna qegħdin nieħdu nieħdu ħsieb unkopru biss laqat pubbliċi. U forsi iżda nistgħu naslu fuq verżjoni oħra ta' meeting fejn nistgħu nippermettu li wieħed kun jistaj għasam ċertu dokument li huma pubbliċi diġà mal ma' social media. Are there any other questions? Għandkom xi mistoqsijiet oħrajn? Le, mish mistoqsija imma jien għamilt provide fuq l-equipment tiegħi u qed nara li dana jaħdem. Eh, mid-dar ma, ma jaħdimx imma hawnhekk jaħdem u process. Anna Marie. Thank you very much. Grazie ħafna Iva jiena din l-applikazzjoni toġobni Jina nishtiq illi jekk per eżempju jkun hemm xi dokument illi jiena nixtieq eh, naqsam ma' ħaddieħor kif nista' nagħmilha din il-ħaġa. Iva, mela għandkom żewġ possibiltajiet jew intom poġġo link fuq e-meeting, jekk intom taħsbu li persuna hija interna jisa jkollha aċċess għal dan il-programm jekk per eżempju jidħol hawnhekk fuq l-aġenda jkun jista' jara dokument li inti għamilt li nkalli fuq l-aġenda. Per eżempju hija ngħidu li prova jara l-verżjoni Ungeriża. Dan mbagħad qed naraw li dan id-dokument tista' tiftħu mbagħad fuq applikazzjoni oħra u mbagħad tkun tista' tibatu kull applikazzjoni esterna tibdejjem tippermetti li tistgħu tibatu lil ħaddieħor. Nista' nurik jekk trid. Okay, any other questions? Għandkom iktar mistoqsijiet? Skużawni li jien ma stajċ nattendi għal din id-dimostrazzjoni kont qed niltaqa' mal-kandidati tal-Kummissjoni li xtaqu li jżidu l-impen li jista' jittieħed ma l-imko jina kondiġat diġat nħedġiġom il-bidunet li għandhom ikollhom iktar kuntatt magħna l tqajt ma' numru mill-kandidati fissimkom naturalment. Nirringrazzjakom u ħanibdew bil-votazzjoni dal-waqt. the embarrassment when the chairman realized that she has forgotten her own voting card, but I did have it. Um, Kina pala president sebti li tlift il-karta tal-vot, jew insejta zda għawek keda il-karta. Ġifiri, nasib nistaw naddu għal-votazzjoni, kullħat għandu l-karta tal-vot. Tajja pwis, mela naddu għall-ewel votazzjoni illi li għall-approvazzjoni tal-vot minuti il-bira fil-axija għal Analizzajna dan kollu rridu naraw illi nibbilanċaw laqattana bejn is-sessjoni tal-erba u tal-ħamis. Ħalli bekk aħna l-ispejjeż tal-interpreti eċċellenti tagħna jkunu kontrollati. Għalhekk eh, aħna nafu illi sfortunatament hemm ħafna sessjonijiet il-ħamis wara nofsinhar. Jekk ma jkollniex bżonn dawn is-sessjonijiet tal-ħamis wara nofsinhar, aħna nikkanċellaw mista dawn rridu nżommu fuq l-aġenda tagħna ħalli nkunu nistgħu nikkonsultaw dwarhom mela dawn huma l aħħar eh, tipo alternativa li nsibu u jekk aħna nkun nistgħu nikkanċellaw u nikkanċellawhom. Ħalli intom tkun tistgħu tmorru lura fl-istati membri tagħkom. Mela, nissa nitlobkom sabiex tadottaw il-kalendar ta' sena 2015. Ningrazzjakom, mela, jekk ħadd li huwa kontra, adottati issa nixtieq illi ngħaddu għal għal l-adozzjoni tal-mandat. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem? Olga. Grazzi ħafna, Sinjura President, għalina il-mandat huwa wieħed ċar. Aħna għanna l-ewwel qari dwar li kien fil-fat fil-26 ta' frar kellna dan il-mandat li inkluda il-tim ta' negozjat ġifir nishtiqkom li provaw din dan il-mandat jekk dan ikun approvat nittama li mbagħad nkunu nistgħu jkollna riżultati pożittivi. Sakemm hemm ħadd iktar li jixtieq jitkellem nistgħu ngħaddu issa l-vot elettroniku. can close the vote. Nistana l-votazzjoni. Wieħed u tletin favur, tlet absezzjonijiet u żewġ mill-membri kontra. Issa ngħaddu għal votazzjoni nimis, jmiss lista tal-votazzjoni fil fat fuq ir-rapport tas-Sur Koferati fuq semestru Ewropew għal politika ekonomika l koordinazzjoni ta' din il-politika implementazzjoni tal prioritajiet tas-sena 2014. Nibdew paragrafu wieħed numru 2 Memx għalfej. Favur kontra sanzjonijiet kontra maddiċ. L-amenda numru 3. L-amenda 3. Favur kontra aħjar namlu votazzjoni elettronika ħalli naraw eżatt kemm kien hemm voti. ma diċ, meta tkun eżatt u favur batax kontra kif kien hemm dal-każ ma taddix. Numru erba' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru ħamsa, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru sitta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu tlita għanna mendorali għana emenda ta' kompromess. Emenda orali. Tistaw taqrawa kieġobkom Iva, wara diskussjoni li aħna kena l-biraħ, wara kellimna l-rapporter, xtaqt illi niproponi li aħna nitċaraw xet infissru t-nejdu riformi strutturali, qegħdin ngħidu riformi strutturali tas-suq ngħidu market structure reform sal niċċarawha. Hemm xi ħadd illi huwa kontra din l-emenda orali, iva hemm xi ħadd li huwa kontra tnejn minn nies li huma kontra. Ġbir l-emenda rali issa ta' ma tibqax valida, issa l-emenda ta' kompromess numru wieħed dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet l-emenda li jmiss jena menda numru 14, jena kienet irtirata numru 15. Emenda eccellenti, favur. Kontra. Ma ditx. Numru 16 issa, favur. Kontra. Ma ditx. 17, favur. Kontra. Għaddit numru 18, favur kontra, astenzjoni d diet 19 favur, kontra, astenzjoni d diet numru 20 favur, kontra, astenzjoni ta' d diet 21 favur, kontra, astenzjoni d diet 22 favur, kontra, d-diet, 23 favur, kontra Għaddit. 24 favur kontra Għaddit. 25 favur kontra Għaddit. Emenda ta' kompromess numru 2 fit tlet partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra Għaddit it parti favur kontra Għaddit. Tiet parti favur kontra Għaddit. Naddu issa għall-emenda 35. Tissa fuq il-paġna numru 5 tal-lista tal-votazzjoni. Dawk favur, kontra, Għaddit. 36, favur, kontra. Aħjar nivutaw permezz ta' votazzjoni elettronika dwar din l-emenda kieġab konvota. That's carried. Addit 37. Favur. Kontra. Anka dwar din nifutaw bot elettroniku kieġab konvotaw. ma ddiċ. 38 favur kontra ma ddiċ. 39 favur kontra ma ddiċ. Numru 40 favur kontra tati. 41 Zoċ partijiet, l-ewwel partij minn favur kontra għaddiet tini parti favur kontra taddi 42 favur għaddit il-kompromess numru 3 favur kontra għaddit Emenda 48. Favur kontra Aħjar nivutaw bil-mezz ta' votazzjoni elettronika dwar din. Maddiċ. 49 favur kontra. Għaddit. Hamsin. favur kontra. Għaddiet, emenda ta' kompromess numru werba favur kontra għaddiet. Naddu issa għall-emenda 57. Dawk favur kontra aħjar nerġaw nivutaw permess ta' votazzjoni elettronika dwar din l-emenda. Ma' Emenda 58 favur kontra għaddit u eh, għanna citation numru tlita għal-emenda numru wieħed favur kontra aħjar nikontrollaw permess ta' votazzjoni elettronika. Maddiċ. Naddu għal-vot ħari fuq eh, la bozz tal-opinjoni jekk kif emendata. Donna votazzjoni elettronika l-aħħar votazzjoni. Għaddit 28 favur, 2 kontra, 7 abstanzjonijiet. Ningrazzjakom. Just, just quickly informing a couple of other coordinators, Dita. Mela, sempliciment eh, biex informakom li eh, qed inħarsu naqra lejn eh, meta nibdew id-diskussjoni tal-smieħ Bierkowska. Ella li jiex it-tret jgħidulna li jixtuq jagħmlu l-ħamis wara nofs tard wara u testaw te komunikaw l segretarjat eh, meta tridu titilqu eh, l-iktar kmieni eh, dakinhar. Imma l-aħjar li kum biex titilqu. Grazzi. And, and just so everybody knows, we're still waiting for our next. U biex narrafkom għadna t nistana u dawk il li huma responsabli għal prezentazzjoni li jmissu u għallura Nistaw nieħdu ftit minuti għalina qabel nibdew bil-prezentazzjoni, grazzi. Ladies and gentlemen, shall we start? Um, the next item on our agenda um, is a presentation on the studies on... Mela, il-punt eh, li jmiss eh, huwa presentazzjoni eh, fu l-indikaturi uh, għal kejl tal-prestazzjoni tal-suq waħdini il-bini tas-suq tal prestazzjoni tas-suq waħdini tas-semestru Ewropew u l-kontribuzzjoni tas-suq internu tal-ħarsen tal-konsumatur għad kabir għanna l-prezentaturi li għedin hawnhekk għanna sur il-professur għanzi Jacques Pelkmans u mbagħad il-Giacomo s sur eh, jew il-professur Pelkmans ħajkellimna dwar l-indikaturi għal kejl tal-prestazzjoni tas-suq baħdin. Dik l-ewwel prezentazzjoni ħaj l-interventi u imbagħad ikun hemm sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Naf li hemm ħafna nies, partikolarment dawk li qegħdin fuq il-wara tal-kamra ma setgħu xeraw sfortunatament l-screens ma jek tistaw, eh, ġviri għandkom eh, l-apparat elettroniku eh, meħtieċ, tistaw issegwu din il-prezentazzjoni permess ta' l-meeting u ma nafx forsi jekk qed ħarsuna jekk qed tarawna ħarsu l-isfel eh, tinkwitaw xejn eh, aħna fil-fatt eh, għandna mm, l-iskrin sawek u għalhekk mhux qed nħarsu lejn it-twabet imma lejn l-iskrin se. Nadir kelma l professur Perkmans. Grazzi, Senjor President, Iva, fil-leġislazzjoni u fil-laqat taħt l-imko illi għadda rajna naqra jekk nistgħux nżidu uh, punti ġodda taħt semestru Ewropew. Tafu li dan huwa suġġett li ħoloq ħafna diskussjoni fuq eh, prestazzjoni, indikaturi. Jekk wara kollox eh, hemm is-suq waħdini. Aħna nistgħu nagħmlu eh, rekomandazzjonijiet naħa tagħna f'dan is-semestru Ewropew u dan fl-aħħar wasalna biex nħorġu f'dan ir-rapport. Ħanejdilkom kelmtejn dwaru u naraw naqra jekk aħna nistgħu xumbat intejbu jekk kellha nżidu xi ħaġa. Aħna titlu doppju kif tistgħu taraw fuq l-screen jekk nistgħu niżviluppaw indikaturi l-ewwel punt, bat it-tieni jekk tistaw tużaw din id-data mill semestru mill-eżerġizzju ta' semestru Ewropew. Net permettu li ngħid xi ftit affarijiet, qed nitkellmu hawnhekk dwar data teknika, kena diskussjonijiet ma' diversi DJs li jiprovdu indikaturi bħal DJ Sanko, DJ Mark, ta' unek jett nitkellem dwar DJs eh, l-antiki, l-għalixa għadna ma' nafx forma ħajjieħdu, zomma mħafna titli flajru naqra situazzjoni burleska imma. Mela, aħna qed nitkellmu dwar indikatur, indikatur li għandhom storja, għandna esperjenza dwarhom, sfond eh, statistiku eh, matematiku minnaħa tal-ċentru ta' riċerka konġunta illi huwa espert fl-arti eh, tal-ħruġ ta' indikaturi. Forsi dan ma jidirx mill-ewwel daqatajn imma u għal-kas. il bieraħ kelli iktar mill-pjaċir li nipprezenta rapport fost ħamsa dwar xwieħed jista' possibilment jikseb billi um, fil-fatt um, ikonna um, dan il-bini tal-pilastru eh, suq wahdini fil-semestru Ewropew. U x'nistgħu nerpu kollha aħna mhux biss id-dinja. Ċertament dan huwa interessanti eh, u eh, l-MPs kienu interessati li dan jinkiseb għaliex bekk nkunu qed intejbu suq waħdin permezz rekomendazzjonijiet li jsiru per dan is-semestru Ewropew. Però dan huwa diffiċli mhux vera. Dak l-ewwel punt. Issa L-eżempju famuż ta' indikatur pa' dak li nitkellem fuq u um, l-scoreboard ma naħseb li scoreboard fuq is-suq intern um, l-net tlaqna fuq seq ħażina naħseb irridu ngħidu um, Internal Market Implementation Scoreboard li għaliex importanti li jkun implementazzjoni tajba dik hija l-iktar ħaġa importanti. Forsi hawnhekk qed nitkellmu fuq kelma, imma hija kwistjoni ta' sew eh, importanti. Illum madna naħan nitkellmu fuq il-metodoloġija u indikaturi għall-MPs u forsi għal nisoħra interessati u ġala darba li kollok indikatur eh, per eżempju eh, Spanja tamel mot u Finlandja mod ieħor ħafna qed imorru tajjeb jew kellha ħażin. L-idea hija l-idea ija din. The objective of the project is therefore a Il-mira tal-proġett ġifiri huwa illi niddiskrivu u nevalwaw hawnhekk l odd esistenti għet nitkellmu dwar odda ta' kejl għet nitkellmu dwar l-evoluzzjoni tal tasuq waħdini ma qed nieħdu partikolarment ċertu setturi um, partikolari tal kif jifunzjona s-suq wahdin. Ija, Nek mux sempliciment għed kelmu dwar eh, kif eh, etnik niksbu gain permezz eh, kif qed namlu kizbiet permets ta' suq waħdini, ma insomma qed nippruvaw ukoll naraw naqra illi ikun nistgħu nindirizzaw ċertu naqqasijiet. Mhux eh, biċċa xogħol faċli din ħriġna b'tlet eh, pilastri indikaturi ekonomiċi, dawk regolatori u għahran settorjali tistgħu tagħmlu eh, indikaturi għal kull wieħed ġifiri imma mhux necessarjament għom fis-semestru Ewropew. Eżempju huwa l konverġent ta' petijiet ekonomista jista' jgħidek u hemm ħafna studju li ju studji li konfermaw dan li dan jitlob żmien twil biex toħroġ price convergence indicator, imma fl-axar mill-axar, mux necessarjament eh, tista torna per eżempju il-pajis tgħidlu ma għamelek il għaliex mill-indikaturi li għanna tas sena li għaddiet, eh, inti tittamel tali tibdil. Ġifiri, eh, din raġuna waħda jista' jkun li jkun hemm raġuni oħra, per eżempju, jista' jkun hemm anki ehm, E, raġunijiet oħra. Mela, ħna natu eżempji ċar imbagħad kif nistgħu nużaw indikatur regolatorji b'mod e, mirad biex bekk e, jingħataw l-indikaturi tajba l istati membri u l-MPs jistgħu jaqraw dan bla sforz ta' xejn. Ma somma taraw eżempji fl-slide li jmiss Hemm diversi ehm, hemm diversi indikaturi li huma speċifiċi għas-settur ehm, u eh, diffiċli għalhekk biex wieħed jitfa' kollox fl-istess eh, fl-istess eh, xorel li xinkella ehm, naħseb li riżultat ikun wieħed artifiċjali. Hawnhekk qed taraw il-katina il-proċess biex ngħidulu biex ngħidulu hekk importanti li taraw naqra biex taraw flima proċess politiku ta' dan is-suq waħdini huma importanti l-indikaturi. Hawnhekk fil-graf qed taraw disa indikaturi u rapporti li jsiru fuqhom fil-fatt tistgħu taraw single market scoreboard illi hija fl-aħħar mill-aħħar single market implementation scoreboard taraw eh, l eternal market index li eh, ilu minn si eh, il-kondizjonijiet tal-konsumatur, eh, il-rapport tal-integrazzjoni finanzjarja tal-ECB, rapport eccellenti dejjem f'April. Mbagħad mm, għandna mm, il- market eh, monitoring tool li biex nejtek hija laqwa ħaġa li qatt tagħmlu qatt tagħmel xi ħadd eh, għal assoq waħdini dinja biex xogħol brillanti li qed jagħmlu hekk fin nittamaw li eh, forsi anke aħna nkunu nistgħu nisieħbu ma sfortunatament konna qed nittamaw pjuttost għal li dan l-eżerċizzju waqaf. Bata mm, il-business indicator mill-bank dinji Mbagħad eh, xi ħaġa li toħroġ lejn l-aħħar eh, ta' Novembru bidu Deċembru eh, f'dan ir-rapport hemm propju ehm, sezzjoni fuq ehm, is-suq waħdina forsi hawnhekk jista' jkun għallok fejn nistgħu nagħmlu ftit pressjoni mhux vera. Allura hija xi ħaġa utli għal dawk fil-kamra il-ċentru ta' riċerka konġunt għandu ehm, biex nejtek mod verament eh, kompless kif jizviluppa dawn dawn l-indikaturi biex niġbor kollox nista' ngħid li dak li għandna tistgħu eh, tistgħu tużawh ehm, fis-settur ekonomiku jew kellha fis-settur regolatorju ma tix titfa' kollox f'daqqa dawn l-indikaturi eh, Composite eh, biex ngħid hekk irridu nikkonsidraw bħala piramida illi illi eh, <laughs> idealment jikollu forma ta' piramida naħseb eh, kull min jgħat fis settur politiku kulħadd jixtieq jishtiq hekk. Imma rridu naraw naqra kemm huma restrittivi dawn ir-regolaturi tas-suq. Hemm 16 il-komponent li fl-aħħar tista' ġibhom taħt eh, wieħed ehm, biss. Per esempio nistgħu ngħidu l-Portugal huwa restrittiv fil-regolazzjoni ehm, tas eh, fil-waqt li per eżempju pajjiż ieħor mhuwiex. Ġifieri tista' taqsam ehm, dam sezzjonijiet jgħidu Franza u iktar restrittiv mill-Polonja f'ċertu settur Iżda, per eżempju, huwa iktar settur ieħor. Ġifiri, ma nasibx li eh, għassu wahdini din mija xaħġa, mija xaħġa illi tista issira, jomkalla li n-għoddu nipuntaw iswa balej il-berġun jgħidu l isma eh, tutu damru xaħġa sena d L-Unjoni eh, ma ma taħtix. Mela, etna raw hawnhekk eh, single market gap indicator, il-gaps eh, mhumiex l-istess eh, bħal dawk li kienna fl-modi forsi l-MP sista tħawadhom din il-kelma gap. Ma ħuntikom naqra eżempju, ħanejdilkom naqra x'qed infissru b'gap. dak li taraw hawnhekk u forsi ehm, l-screens u maftizzar aħjar kieku kunu usam naraw moviment ħieles tal-persuni fl-ewwel kolonna. Mbagħad qed naraw fil-proċedura nazzjonali reġistrazzjoni ta' xi ħadd ehm, ċittadini li qed jimxi ehm, minn ehm, municipju għal ximkien ieħor. Imbagħad hemm fl-aħħar kolonna reġistrazzjoni ta' ċittadin ta' stat membru Ewropew li qed jimxi lejn il-pajjiż ta' oriġin tiegħu jew tagħha. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa konkreta għal negozju per eżempju jista' jkun eh, tieni każ li applika eh, tilwim ta' transkonfinali hawnhekk qed nitkellmu dwar proċedura l-eżekuzzjoni ġifiri eh, tal-taksib ġdid ta' prodotti minna ta' kumpanija nazzjonali lejn kumpanija nazzjonali oħra. U mbagħad fil-termini ta' suq eh, wahdini rridu naraw naqra xeffetti kollu fuq suq wahdini eh, u għalhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa li jatasew immirata. It-tielet kas reġistrazzjoni ta' vettura u aħna fir-rapport għandna tassew eżerċizzju dettaljat għal hawnhekk għandna suġġett illi huwa tassew tiġi ħtaras fl-Ewropa. Dan huwa tassew eh, suġġett armonizzati, ma xorta waħda fl-implementazzjoni hemm ħafna eh, punti illi jagħmlu dan l-eżerċizzju uġeħta eh, ras. Għalhekk biex ngħidlek għandna single market gap indicator naħseb iktar kemm ikon mm, l-affarijiet semplifikati u ehm, biex nejta karmonizzati eh, u nidħlu tassew fil- ehm, fl-iċken eh, fl-iċken dettal ehm, fl-inqas fl-inqas l allura nkunu il ħakna l-aħjar situazzjoni ija tal-ħġab kem eh, daw l-affarijiet zaħri tentu fiet l-ewel hemm jistaw tassew joħolqu u taras. Mela, Għawnek għet dati l-eżempju ta' reġistrazzjoni tal-karozza fuq dan l-slide, jek intom bħala MPs eh, taraw naqra eh, il-level eh, ta' armonizzazzjoni li jem fi sistema attuali forsi mm, fl-scoreboard ma joħroċ xejn l li jiex dintejt li ehm, kollox u armonizzat, ġifiri memx ambitu għalli sa' membri Imma fl-applikazzjoni tal-affarijiet imbagħad ħaġa oħra tistgħu taraw li hemm ċertu affarijiet bħal biżati jew nkella taxxi jew nkella n-numru mm, ta' uffiċċji li wieħed irid iżur biex jikseb ir-reġistrazzjoni, hemm il-kwistjoni tal-arfien reċiproku tal-ispezzjonijiet tekniċi li diġà kienu fisseħ fl-1996 xorta biex ngħidlek ikun hemm klawżoli mm, ta' ta' eżenzjoni eh, li ixxeklu milli jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa. Eh, din hija xi ħaġa illi aħna eh, qed nużaw bħala eżempju eh, tipiku biex insejsu l-argument tagħna. Hemm ħafna indikaturi li jintużaw għall-integrazzjoni tas-suq waħdini biex nuru li dan tassew jeżisti aħna ġeli jiena l-kollegi tiegħi minn ma l-kwistjoni jekk nistgħu x'nużaw dan fil-eżerġitu tas semestru Ewropew. Um, diffiċli eh, biex nejtek, Ejja ħanatikom eżempju eh, di kwistjoni tal-ħaddiema barranin, per eżempju. L-eżempju ehm, ta' renju Unit eh, u il-President ġej minn dan minn min dan il-pajis li jekkella jrid minn u baqa fil-fatt ta' sewunit, mela, hemm ħafna ċittadini li fil-fatt eh, għadanjaw mill ehm, politika libera ta' dan il-pajis eh, u eh, kienu qed ehm, kienu qed ehm, jemigraw l-emmek fl-2008 mbagħad ħareġ rapport fuq Renju Unit kemm kien sejr tajjeb minħabba din il-ħaġa Issa din is-sena rajna tnaqis rajna tnaqis fis-suq intern imma is-suq intern biex ngħidlek ma ma nbidel xejn minnu fih nifsu, ġifieri suppost kieku kena neżaminaw ġarab dal-ħarġnin, suppost rajna rajna titjib Ma' wieħed irid jew konsiderazzjoni li r-regoli ma jinbidlux fis intern, però kien hemm il-kriżi eh, li kella l-impatt tagħha. Ġifieri hemm tant affarijiet li affettwaw eh, bħal kriżi u affarijiet oħra illi wieħed ma jistax jieħu eh, element iżolat hemm ukoll il-punt tal-konverġenza tal pressijiet li tant jiddependi minn affarijiet li Eh, nejdu aħna per eżempju hemm ehm, ċertu ehm, vantaġġ eh, fuq dan il-punt minħabba eh, fil-Eurozone imma xina tal dawk il-pajzi li mumiex fil-zona fil-zona euro. Se jkun hemm xi ħaġa allura li tkun esterna u li taffetwa fatturi ieħor li jkun iktar stabbli li jkun seqer tajjeb. Hemm ukoll ehm, l-investiment eh, barrani eh, eh, hemm ħafna punti li wieħed irid jieħdu minn konsiderazzjoni ma peress li semestru Ewropew huwa mm, annwali wieħed diffiċli ma tantx ma sens illi jużom forsi fuq tul ta' żmien iva, imma għal darbohra id dawn irid ikunu frott ta' ta' studio, ta' analizi, ġifiri Iva jistaw jintużaw bħala indikaturi, ma le, mux għal semestru Ewropew. Mela, naddu għall indikaturi settorjali, jem ħafna, l-darba ħra ma rridux nħaltu eh, kollox daqqa. Kien hemm eh, eżerċizzju ta' monitoraġġ tas-suq li beda fl-2008 mid-DG Ekfin, kien hemm pereżempju studji famuż fis-settur ta' tal-ikel imma għamlu wkoll dan f'setturi oħra. Huma x'kienu qed eh, jifmu monitoraġġ eh, tassu huma eh, ħadu analiżi fuq fuq tassu eh, u għalu li kien hemm ċertu setturi eh, li ma kinux qed jaħdmu fi settur intern u naħseb illi kif qalu huma malfunctioning dawn setturi kienu propju etiketjati tajjeb. Allura x'jagħmel x'tagħmel din l-odda Tifoka fuq settur partikolari u tara naqra kif il-katina taħdem. Ġifiri tibda minn fejn jiġi prodott, mkabbar l-ikel u tara saf meta jasal għand il-konsumatura. Allura, tistaw timmaġinaw l-isforzi kbar biex dan jiġi konsidrat, biex ikun hemm titjib, ikun hemm il-partijiet kollha interessati involuti u wieħed jara kif wieħed jista' inaqqas eh, mm, l-effett ta' antikompetitività jew nkella illi inaqqas eh, ix-xkil transkonfinali. Eh, Tistgħu tifmu riċerka kbira li tmur li hemm wara dan kollu mhux sempliċement li wieħed joħroġ hekk indikatur kif ġibu laħaq. Aħna tassew kontenti li l-Komitat Imko irrit jifoka jifok iktar fuq dan il-pilastru ta' suq intern f'semestru Ewropew, nasab il importanti dan, hemm ħafna, hemm xi sta jsir, imma diffiċli biex wieħed jinkludihom fil-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi, imma fir-rapport ta' suq eh, intern ta' suq waħdin, skużawni, tistaw iva forsi jitinkludu eh, xi indikaturi jew tistgħu tagħmlu uh, eh, It eh, tinkludu wkoll il-gap indicator, single market gap indicator, u eh, jiena meta kont fil-laqa l-bieraħ qed nagħti preżentazzjoni fuq l-istess suġġett eh, hemm kien hemm xewqa li dan kollu jiġi strumentalizzat u jkun hemm ta' sew qodda biex dan kollu ikun jista' jiġi użat. Mela neħdu round ta' mistoqsijiet. Grazie tal-prezentazzjoni Naf jek tlifċe xuħet mill-indikaturi. L-impatt eh, fuq eh, il-ħolqien ta' xogħol. Nasib hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar t-kabir, qed nitkellmu wkoll dwar il-ħolqien ta' xogħol. U forsi kont qed nistaqsi bejn u bejruħi jek jekk ehm, il- ehm, il-prezentatur li joġbu ikellimna eh, fuq eh, dan il-proġett jista' xi semminna xi ħaġa fuq dan. Kellem għalej miss. Grazzi ħafna. Grazzi Iva ta' din il-prezentazzjoni tant interessanti u vera prezentazzjoni naħseb li kienet vera siwja. Il-prezentazzjoni kolli ngħid li saħħad daqsxejn it-ħassib tiegħi minħabba li der illi jisu l-affarijiet tajjeb u l-armonizzazzjoni meċja tajba wkoll. U li jisu aħna kena riżultati tajbin biss iżda aħna meta nħarsu lej jissu intern u lej l-effiċenza tal dan is-suq intern aħna nafu li din hija xi ħaġa illi niddubitaw dwar kemm verament is-suq intern kien hija taħdem tajjeb. Aħna m'għandniex suġġerimenti speċifiċi, però jiena naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna li konna suġġerimenti li jasluna fuq dan il-level, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam Eh, il-pajjiżi fuq livell speċifiku. Jiena tal-opinjoni illi l-effiċenza hija xi ħaġa li ta' kemm teżisti verament. Aħna qegħdin nagħmlu suġġerimenti fuq livell superfiċjali biss u qegħdin inħarsu lejn l-istati membri bħala każijiet individwali, però lan huwa illi l-anijiet tal-Aġenda 2020 aħna nilħuhom u sabiex nagħmlu hekk aħna rridu noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol sabiex nagħmlu hekk għandna bżonn ta' indikaturi ġodda, miżuri ta' kejl eh, ġodda. U eh, naħseb li dawn l-indikaturi eh, l-aggregate għawek li għanna li rajt fit-tabella għanna numri minn wieħed sa ħamsa, mista dawn ma jgħinu nix ikolli ngħid. Issa dwar il-miżuri anka dwar dawn ikolli ngħid li mhux ħajnuna wis. Jiena naħseb illi fuq il-livell tal-istati membri dawn irid ikunu miżuri illi għandhom ikunu siwja għalhekk is-suġġerimenti għal kull pajjiż għandhom l-iktar siwi. Jiena naħseb li ma nistawx nibqgħu għaddejjin nitkellmu fuq il-livell superfiċjali, dan huwa studju importanti ħafna minnu għanna naslu għal dawn is-suġġerimenti għal kull pajjiż, naħseb illi rridu noħorġ minn dan l-isqaq li tħanna fih. Ma nistawx aħna naħdmu bil-indikaturi li huma daqshekk ġenerali. Ingrazzja. Catherine and then Robert and then Andreas and then Marie. Thank you, Madam Chair. Grazzi, għasab iżewġ kellimata qabli tkellmu dwar iċol, U dwar indikaturi li għata sew importanti jien fuq il-kommenti tijak dwar il-sistema eh, ta' reġistrazzjoni elettronika l-vetturi. Din hija li aħna jitabatejna fuq fiħdan eh, il-komitat jena kont xedaw rapporter fiħdan il sogġet fiħdan il-grupp u sew hija xi ħaġa li ehm, il-pajjiżi fl-evalwazzjoni ta' impatt tagħhom nafu li dan il-proċess eh, maħħa aktar żmien mill-li suppost maħabba l-elezzjonijiet imma l-inxenejt u għali xaħġa tista' tkun xaħġa eh, pozittiva ġifiri eh, nuqqas ta' problemi bil-reġistrazzjoni xorta kienem kienem kienem problemi Allora, xparira ta' tina inti kif niproċedu fuq din fuq dan il-punt eh, kif nistaw nresqu argumenti mill-ġdid biex nipprovaw eh, insostnu dan il-punt eh, u naraw li jimxi fuq l-agenda tagħna. Mbagħad tieni mistoqsija kif nistgħu nużaw lingwaġġ li tassew ikun qrib ċittadini fuq l-indikaturi. Naturalment hemm il-kwissjoni tax-xogħol, imma naħseb jekk irridu naraw li suq waħdin inqarbuh lejn ċittadini tagħna, rridu naraw illi ehm, dak illi qed nofru eh, jitraduċi ruħu f'xaġa konkreta għalihom. Eh, grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek u tal-kontribuzzjoni, eh, jekk tista' forsi però tiċċarana dawn il-punti. Grazzi Signora President, jiena nixtieq nirringrazzjak ta' din il-preżentazzjoni, nixtieq f'sentenza waħda mm, ngħid li dan huwa suġġett importanti għalina għaliex il-Kumitat Imko bħal eh, komitat eh, oħra ta' preżempju tal-ekonomija hija importanti eh, u allura jekk dan is-semestru għandu lan illi juri jekk l-ekonomija Ewropea xa taħdem jew le permezz ta' lodot li nużaw, allura dan huwa dak li nemnu ġvera. Irridu naraw allura illi ikonna l-għażliet li jmorru f'din id-direzzjoni. Issa forsi eh, vera qed nikkontrodixxi ehm, l-intervent tal-kollega tiegħi ftit sekondili. Naħseb madankollu m'għandniex eh, inħaffu wis u noqogħdu naddu għal rakkomandazzjonijiet pajis pajis. Nasib irridu nistennew naraw li konna fidejna l-odot meħtieġa biex mbagħad nużawhom skont eh, l-interess tal-pajis. L-għalli xek kella ħanaġlu wis u ikonna indikaturi kompoziti Nasib illi jista' jkun eh, illi jkunu eh, illi kustjoni kwistjoni tmut fuqhom issa mbagħad hemm eh, diffikultà oħra forsi torbot ma dak il-qalet Katrin, mela hemm indikaturi li rridu indirizzaw settur settur, rridu naraw li muma setturi u noqogħdu b'seba' mittajn meta ngħidu ħaj nazdu settur u mbagħad ma nafx, eh, mux għet nejdilkom illi eh, eh, noqodu l-ura, le, ma nejdilkom sempliciment nimxu bil-mod pas pas, jekk għet netkelmu nejdu ħna per esempio fuq l-ħolqien ta' imprizi, fuq it-neħħija ta' xkiel, għal-ħolqien ta' imprizi, għal-atwaqif ta' imprizi fi stati membri oħra u għat kabir tal-imprizi, jekk nistaw nsibu indikaturi f'dan ir-rigward nasib li ħaġa tassew importanti. Dan jorbot eh, mal mal ma dak li għanna fuq eh, is-suq waħdin li eh, ġi proposta u nasib li punti ieħor li huwa tassew diffiċli huwa l-kwalità ta' traspożizzjoni ta' direttivi li jiġu approvati minnaħa tal-komitat tagħna. Ġifieri biex niġbor kollox daqqa mela ejja ma nelabux tal-qatusa ġilija u nipprovaw nkunu sintetiċi fl-indikaturi tagħna u naraw naqra li flok noqogħdu nindirizzaw settur settur ikolna approċ globali. Grazzi. Andreas Schwab. Andreas? Eh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie, Frau Signor President, anka jiena nixtieq nirringrazzja ħafna minħabba li anka l-bira ħahna smajna prezentazzjoni dwar il-vantaġġi tas-suq intern. Nirringrazzjam ħafna kol ta' din il prezentazzjoni jiena naħseb illi rnexxinna nuru kemm l-analiżi anka mill-assoċjazzjonijiet barranin kemm huma importanti kif nistan nintegrawhom aħna fl-analiżi tagħna minħabba li aħna nażbu li fl-Ewropa mhux qed jirnexxirna illi aħna nifukaw fuq l-iktar problemi ewlenin fl-oqsma li huma ta' importanza kbira suq interna. Din raġuni jiena naħseb li l-problemi individwali jinsabu f'ċertu stati membri irridu nispjegawhom b'mod ġenerali naħseb li dawn l-indikaturi li huma ta' natura neutrali jistgħu jikkontribwixxu li aħna jkollna analiżi aħjar kompleta ta' dak li suq intern eh, xilu jagħmel u x'nistgħu nagħmlu aħna sabiex intejbu s-sitwazzjoni fis-suq intern. Naqbel ma dak li qalet Catherine Styler minħabba li i semmi xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' soluzzjoni li hija marbuta mal-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol. Jiena naħseb ukoll li veru din hija soluzzjoni tajba iżda rridu nkunu onesti meta nħarsu lejn is-suq intern u jekk aħna verament rridu nużaw l-opportunitajiet tas-suq intern, aħna żgur li mhux millum għall-għada ħankunu nistgħu noħolqu opportunitajiet ta' xogħol f'kull settur tas-suq intern, ġifieri f'ċertu setturi tas-suq intern ħan fu opportunitajiet ta' xogħol jekk ħan nippruvaw noħolqu f'setturi oħrajn. Ġifieri jiena naħseb illi jista' jkun hemm progress iżda jista' jkun hemm regress ukoll, ġifieri jiena naħseb illi jista' jkun illi di ma tantx tkun situazzjoni daqshekk negattiva jekk aħna nixin identifikaw fejn huma d l-iktar li aħna nistgħu naħdmu eh, dwarhom. Jiena naħseb li kull storja, kull kumpanija minn kull stat membru nistista' tintuża bħala prova illi l-issu intern ma jaħdimx sew. Nafu li d-dinja miex perfetta, l-affarijiet ma jimxux b'mod perfett, dejjem ħajkun hemm xi gvern jew ieħor li jieħu xi deċiżjonijiet li jaffettwaw is-suq intern illi ma jagħmlux sens mill-perspettiva ekonomika iżda li xorta kienu deċiżjonijiet eh, eh, popolari, ġifiri rridu nħarsu l perspettiva daqsxejn itwal u nifukaw fuq l-iktar kwistjoni ewlenija. L-opinjoni tiegħi u nixtieq ringrazzja ħafna lit-tim ta' il ħasib dan l-istudju jiena naħseb li m'hemmx biżejjed esperti sabiex ituna din il-viżjoni ta' 27 stat membru 28 stat membru għanna dan il-rapport fuq eh, l-istati membri iżda jina naħseb fl-ħar sentejn jina dejjem rajtom fid-dettal dawn il-rapport iżda suġġerimenti dejjem kienu artifiċjali ħafna per eżempju fuq il-Ġermanja aħna rajna li per eżempju s-suq ta' servizzi jista' jkun iktar miftuħ Eh, aħna ma nistgħu nagħmlu xejn b'dan is-suġġeriment. Jekk hemm xi problema rridu nidħlu iktar fid-dettall ħalli naraw għal kull settur, pereżempju fis-settur tas servizzi x'nistgħu nagħmlu b'mod konkret u rridu namlu ċara li pereżempju jekk hemm ċertu problemi jew diffijiet jew xi xkil f'ċertu settur partikolari rridu niddiskrivu għam taħil naraw nistgħu nagħmlu jew leġi ġifieri rridu nagħmlu dawn l-indikatur daqsxejn iktar speċifiċi għalli verament jistgħu jkun ta' sewja għalina, grazzi. Mulțumesc, Donna preċedinta, għam askultat ku interess xi ieri Grazzi, Signora President il birra u koll smajt b'interess kbir l studji li ġew prezentati u anke l-prezentazzjoni li smajna dal-ħodu. U rritnajt ħaġa, il birra inti Eh, kellek eh, opinjoni ottimista ħafna eh, ottimista u l-lum tajtni l-impressjoni li mintix temmen f'dak li qed tajtu fl-indikaturi li semmejt. Skużani jekk qed inkun zbukata wis, jiena meta nara studji irrid nara illi min ikun kitbu jemmen f'dak li kiteb għalix eh, eh, jiena mbagħad irrid inħossni inkoraġġata li mħeġġa li nużaħ u nużaħ u nibbaża xogħol tiegħi fuq u ġifiri dan l-istudji irridu jintużaw mhux jispiċċaw xi kexxu minn sijin x'imkien. Għalhekk jien għandi mistoqsija. Inti semmeċi eżempji għat li s-swi tal-istati membri edin fazijiet ta' svilup differenti. Aħna mnek edin nitkelmu dwar suq wahdini. Em indikaturi li eh, eh, eh, jistaw kejlu jew jevalwaw is-suq tal-Ġermania jew dak tal-Rumanija li huma żewġ s-swi differenti. Imma jiena irrit nifhem li huma dawk l-indikaturi illi se jippermettulna nevalwaw is-swieq eh, eh, tal-Unjoni Ewropea li xaħna rridu suq wahdini x'indikaturi nistaw nużaw biex noħolqu ġerarkija bejn eh, dawk li huma b'saħħithom il-punti ta' saħħa li għanda l-Europa u noħol u ġerarkija bejn is-setturi naraw fejn aħna aktar kompetittivi fejn għanna l-inqas spejjeż fejn il-prezzijiet tagħna l-iktar baxxi u fejn nistgħu nkunu kompetittivi fuq is-suq dinji. Għaliex bekk aħna nistgħu nifmu nkunu nafu eżattament fejn nistgħu naħdmu iktar u niżviluppaw iktar għax l-Istati Uniti hemm l-Asja. Mbagħad fost dawn l-indikaturi tal-prestazzjoni normalment fit tmim ta' prezentazzjoni tiegħek inti kattinna jekk mhux dawn l-indikaturi rilevanti li dawn huma li għandkom tibbażaw il-ħidma tagħkom fuqkom fuqhom u li l-indikaturi fuq kull pajjiż dawn huma validi jekk ikunu spjegati tajjeb għaliex b'mod ġenerali kulħadd jitkellem b'mod ġenerali ma tistgħux tgħinuna. Jiena nittama li se jirnexxilek eh, it-tini iktar ottimizmu għaliex jiena ma nafx eżattament x'għandi nifhem minn dak li għattinna permezz tal-istudju li wettaq tinti. Dziękuję eh, uh, pięknie Pani Przewodnicząca. Uh, eh, Naveznosti wczoraj. Grazie, ħafna, Signora President frabta ma' diskussjonijiet li kena l-biraħ ġurnata sħiħa l-biraħ fil-axija u kol li kienu utli ħafna u anki fu il- eh, daw kolla illi tkellmu fuq dan l-istess suġġett, jiena naħseb illi huwa l-iktar importanti li nippruvaw inneħħu kull ostakolu eh, li waqaf lil-suq intern milli jaħdem kif suppost. Għalhekk jiena nixtieq nistaqsi lill-awtur xtip ta' metodoloġija hija toffri lill-istati membri sabiex jelbu dawn l-ostakoli għaliex kif smajna għatem ħafna ostakoli li laqqas biss nafu bihom. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li konna l-informazzjoni sabiex ikunu nistgħu nagħmlu deċiżjonijiet tajbin. Umbat, fl-ħarnet jirnexxinna li nanalizzaw u nevalwaw l-indikaturi dwar is-suq intern. L-aħħar punt minn għandi indikaturi dwar l-impiegi, it-ħul, l-impiegi, il-qat, huma importanti ħafna, imma diġa jeżistu, diġa edin fl-indikaturi tal bod eh, qabel ma beda semestru, meta bdejnieh il-semestru, kien hemm dibattitu twil dwar x'għandhom ikunu l-indikaturi ewlenin. l l-spejjes, il-prezz tax xogħol, ir-rata tal-qat, daw kienu fost il-11 l-indikatur l-aktar importanti. Jiġifieri ir-wol li nara jiena għal dan il kumitat huwa jekk narawx saffiħor li jiġi taħt eh, l-scoreboard li kien propju eh, ibbażata posta fuq lista limitata ta' indikaturi. Imma issa rridu naraw taħt dawk l-indikaturi jekk hemmx livell ieħor nistgħu nagħmlu iktar fil-rigward ta' prodotti u servizzi. Il-kumitat tagħna m'għandux kompetenzi fuq il-moviment ħieles tal-persuni u naħseb illi mannix nitħlu f'dak il-qasam immi għan aħna għanna kompetenza f'dak li huma prodotti u servizzi u anki il-fiduċa tal-konsumaturi li fuq ajam saħ imsejsa il-protezzjoni tal-konsumatur, għalek l-ideja illi aħna inħarsu lejn setturi partikolari u naraw eh, anki fuq dak li għal Andre, is-setturi partikolari fejn forsi hemm bżonn illi nieħdu azzjoni sabiex inwaslu iktar tkabbir u opportunitajiet ta' xogħol hemmhekk u jiena naqbel ukoll ma dak li qalet Catherine uh, il-vetturi settur eh, ovvju dan għalfejn qed indumu daqshekk għaliex hemm kompetenzi oħrajn kwistjonijiet delikati fuq VAT u politiki nazzjonali fuq politiki li għandhom pajjiżi differenti biex uh, eh, jisprunaw ċerti tipi ta' vetturi u mhux oħrajn Pero naħseb illi għadeja tajba illi nistudjaw is-setturi differenti inti qatt illi memx soluzzjoni perfetta imma sabiex dawn il-setturi jaħdmu sew kultant ikollok tibda uh, billi l-istati membri jifmu kif qegħdin jaħdmu l-oħrajn. Umbat twassal dak kollu fil-semestru fil għaliex jekk l-istati membri kultant jaraw xinu ma l kwestjonijiet li jolqtu il-pajizi ġirini tagħhom imma xorta ma jkollomx ideja ġenerali ta' xinu jiġri fis-suq intern kollu għanna bżon li nitħlu fil-pajjiżi speċifiċi imma mbagħad mhux biss fis-setturi speċifiċi f'kull pajjiż. Forse tista' tagħmel naftit kummenti issa. President, l-ewenet niprezentalkom Mr. Giacomo Lucchetta. Eh, aħna il-żewċ awturi ewlenin minn fost ħamsa, jiġifieri il-sur Lucchetta u kol se jgħid xi ħaġa fuq dawn il-punti li semmejtu, ma l-ewwel irrit nagħmilha ċara jew nirrepeti dak li għad fil-bidunet. Aħna ma kenniex natukom l-indikaturi illi tistaw taħdmu bihom minna da fil-ħodu, mux jek talbuna namlu, l-inna għallunna biex naraw jekk dan jistax ikun sviluppat u jekk iva għaliex. Jiġifieri il-messaġġ illi ġejt naqsam il illum forsi huwa inqas attrajenti minn dak tal-bieraħ imma aħna għamilna dak li talbuna namlu bl-aħjar mod possibbli imma huwa veru eh, laqas mhux minnu illi ma, wasalna wasanna għal ebda konklużjoni. Aħna insejħulu id-distak fissu intern mux in-nuqqasijiet, le, mux in-nuqqasijiet ġenerali tassu intern fl-industri tan networks etc. Le, l-ideja ta' tabella illi u rejnikom fil slide 8 fejn aħna tajna eżempji ta' differenzi speċifiċi ħafna għal ċittadini individwali jew negozju individwali jew grupp ta' negozji partikolari fuq ħaġa waħda partikolari hemm ħafna minnhom. Dan huwa indikatur tal-prestazzjoni regolatorja. Dana jista' jintuża u jista' jintuża u fit-28 stat membra la volja wieħed irid eh, jagħmel ħafna xogħol u mbagħad maħat tista' torbot rakkomandazzjoni dan huwa possibbli. Eh, tajdux li l-mekkaniżmu mhux tajjeb qabel ma tiksbu il-riżultati ehm, mixtieqa. X'jagħmlu dawk li jifmu Eh, meta huma forsi ma jkunux xamlu xoll li suppost għamlu, jibdaw jgħidu li l-istudju mhux tajbin, li l-affarijiet mhux biżejjed. Le, l-istudju ija temmek eh, li rrid isir għall-istati membri kollha ma tistax tagħmlu għal ftit u għall-oħrajn tħallihom barra, u mbagħad wara tista' tasal għal ġudizzju jekk dana u x'ta' min jagħmlu jew le l-ispejjeż kontra l-benefiċċji kultant irridu iva nimxu kas b'kas imma jista' jkun li forsi ikun hemm sitwazzjonijiet fejn il-Kummissjoni tista' jkollha l-appoġġ mingħand Eurostat jew TRC u tista' tażel 10 jew 15 minn dawn il-punti speċifiċi u tistgħu tagħmlu scoreboard ta' dak it-tip. Dak huwa xogħol regolatorju mhux fuq l-aspetti ekonomiċi huwa validu importanti ħafna n-negozju għal ċittadini għaliex hemmhekk ikunu jistgħu jifmu affarijiet konkreti ħafna kif smajna l-bieraħ Eh, affarijiet ġenerali tajbin imma l-affarijiet speċifiċi huma isbaħ li jistgħu waslu għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għaliex li wieħed jgħid li s-settur tas servizzi fil-Ġermana għandu jkun miftuħ eh, eh, dinja ħmerija għaliex l-affarijiet daqshekk ġenerali ma jiswew xejn partijiet tal-ekonomija tas-servizzi fil-Ġermanja li ma biftaħin ħafna u oħrajn le hemm dejjem eh, dik ċajta le li nisema fuq dawk illi innatfu il-ċmimem. Eh, eh, jiġifieri aħna għandna nieħdu xuħut mill-affarijiet bħala eżempju ngħidu iva hemmhekk tista tagħmel xi ħaġa jekk għandkom ir-riżorsi x'tonfqu u mbagħad jekk ikunu eh, riżultati kredibbli biżejjed tista' toħroġ rakkomandazzjoni. Aħna qegħdin ngħidu wkoll illi għal eh, dak li rigwarda l-ekonomija għanna nasbu iktar fuq dak li ħsibna il-biraħ u għadna l-biraħ iva hemm nuqqasijiet fis-suq intern u dawn jiswew il-flus. Jekk wieħed jelibhom dawn ikun hemm effetti iktar dejjemi fuq il-tkabbir u fuq il-ħolqin tal-impjegi imma ovvjament fl-aħħar mill-aħħar se jwaslu għal ħolqin ta' impiegi ma mhux forsi bl-istess mod kif jistgħu joħolqu iktar tkabbir. Aħna l-lum għadni xek għalix kif għadna fl-indikaturi li urejnikom fil-slide numru 10 il-flussi ta' ta' kommerċ, ta' investiment barrani dirett u affarijiet oħrajn, dawn ma jistawx ikunu eh, marbutin ma' kull stat membru ta' kull sena bat nekkastigawhom imma bl-affarijiet regolatorji iva huwa possibbli. Jiġifieri fuq il-ħolqien tal impjiegi iva tkabbiru l-impiegi huwa ir-raġun għalfejn, ir-raġuni għalfejn aħna irridu is-suq intern. Aħna irridu illi dan is-suq jipprovdi dak illi aħna għandna bżonn huma importanti għalla vera mhux dejjem faċli illi wieħed jikkwantifikhom. Imma mhux f'dawn l-indikaturi sakemm ma ovvjament ma tridux toħorġu b'setta indikaturi differenti għal rapport differenti tistgħu tgħidu li ta' kull ħames snin fl-aħħar tal-leġislatura tagħkom, aħna rridu rapport fuq is-suq intern u l-effetti tiegħu aktar fit-tul. Allura tistgħu tużaw dawn l-affarijiet ovvjament b'eċċezzjonijiet u b'riċerka eh, attenta imma li tagħmlu daw l-affarijiet ta' kull sena le ma nirrakkomandawx li intom tagħmlu dan. Issa Giacomo se jgħid xi ħaġa dwar ir-reġistrazzjoni tal-karozzi huwa espert f'dak il-qasam. Impressjonanti, ma fakkarkom fl-1981, skużawni ma jena issa għaddej żmien minn fuq ukoll, imma fl-1981 l-magazin The Economist għajja ma sħiħa eh, għaliex ħareċ artiklu ta' xi 18 faċċati li huwa ħafna għall-Economist dwar kif tista iċċaqlaq il-karozzim il-vetturi minn eh, Flandes għal Renju Unit għal hemm differenza tal-prezzijiet enormi enormi differenza fil-prezzijiet għadem imma kellek 13 il-pass, il-fazi, taw id-dettalji kolla, x'tiġi tiswile, kif għandek tagħmel. Inti kollok tmur Flandes bil-vapur, ma kienx hemm il-mina dak iż-żmien, mbagħad tmur Bruges jew Ostende fi Flandes u tixtri karozza li kella l-istering fuq in-naħa tal-lemin u ibija wielek. U eh, din meta sħiħa lix l-ekonomist wera iswet fuq abjad isu permezz tal-indikaturi illi fuq dan it-13 il-punt kollu kien id-suq intern kellu jittejjeb. U meta tqabbel fej qegħdin illum ma fej konna dak iż-żmien minna passi ta' ġgant. Imma xorta mhux biżejjed, nammetti mhux biżejjed, imma l avanzi kienu fenomenali. Kien hemm ħafna mistoqsijiet li saru u jena għat illi aħna naħsbu illi għanna nħorġu b'indikaturi regolatorji fuq punti speċifiċi. Imma kienem rapport ta' ċittadini li sar ftit snin ilu mill-Kommissjoni u għamlu propju ek. Ippuntaw eżattament fuq dawk l-affarijiet li qegħdin ibatu minħabba fihom iċ-ċittadini, imma mhux pajjiż pajjiż Jekk aħna rridu nidħlu aktar fid-dettal fi kwestjoni settorjali, aħna naħsbu illi għanna nieħdu il-market monitoring approach ta' DG Ekfin. Dan huwa l-iktar mod serju kif tagħmel eh, dil-biċċa xogħol. Biċċa xogħol komplikata ħafna imma Eh, bekk tistaw tifmu eżattament li ma setturi su intern mumma qegħdin jaħdmu xej tajjeb. Mela jiena se nieqaf hawnhekk u nagħti il-mikrofonu issa lil Giacomo. Grazzi ħafna, grazzi lil membri tal-Kumitat Imko tal-li qed tuni l-opportunità li nitkellem ma' hawnhekk. Interessanti ħafna il-kommenti li għamlet il-deputata rumena li mi aħna ma konniex konvinti dwar l-istudju li għamilna aħna stess. Għalina din kienet esperienza pozittiva ħafna għaliex il-membri tal-Dipartiment tal-Politika A ħallewna liberi ħafna ma nix pressjoni biex eh, nħorġu bxaħġa, sempliciment biex nkunu ħriġna bxaħġa, fejn kienem uh, dubji dwar l-indikatur regolatorju li, li forsi kien se jkun utli għalikom, aħna għadna l-erda mux se jkun utli. Mux dejjem ikollok dan it-tip ta' libertà li inti tajt le dak li qegħdin titolbuna mhuwiex fattibbli, ġifieri huwa ta' pjaċir meta riċerkaturi sipruħu f'sitwazzjoni fejn ikollu l-libertà illi jgħid il-verità. Imma dak illi proponejna aħna huwa mezz illi il dawk li faslu l-politika jistaw jużawhom biex ifaslu il-politiki, direttivi u rakkomandazzjonijiet tagħhom. Għaliex jistaw eh, huwa bbażat fuq il-mod kif isir in-negozju. In-negozju huwa kontroversjali ħafna minnu nnifsu. Għaliex Aħna imma xorta provajna noħorġu b'xi ħaġa li mhijiex kontroversjali manda l-istess qawwa. F'dawn l-aħħar 10 snin iktar minn 200 ta' riformi strutturali li eh, ġew implementati fil kontest tal-negozju. Eh, il-pajjiżi irridu illi jitejbu il-pozizjoni tagħhom f'dawn l-indikaturi. Għanna provajna namlu xi ħaġa simili f'dik li hija metodoloġija għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna ridna nofru xi ħaġa li tista' tbiddel il-politiki mhux lodda analitika perfetta li tirrifletti issu intern. U eh, rajna illi l-ħolqien tal-impjegi kabbir, it-tħul, eċetera, mhumiex inklużi fl-indikaturi veru, veru dan. Għax aħna nasbu illi dawn għandu jitqandhom isiru fi studji oħrajn Hemm ħafna rapporti ta' dak it-tip li huma tajbin. Imma dawn fuq dan m'għandniex infasslu il-politiki tagħna għaliex uh, laqas m'għandhom jintużaw għal l-istat membri individwali għanna kriterji ta' Maastricht u l-kriterji ta' six-pack. Jistaw noħol u xaħġa simili għassu intern, aħna najdu le għalix mux possibli li għamlu rabta bejn il-politiki u l-indikaturi. Kieku saqsuni x'kien l-impatt fuq il-ħolqien tal-impjegi minħabba xogħol tal-Kumitat tal fuq is-suq wahdini tas-sena li għaddiet nista' jew intikom tweġiba fittizja fejn niprofa noħloq modell ta' xi ħaġa li ma teżistix, jew inkella sinċerament ikolli ngħidilkom illi l-impatt tal-ħolqien fuq l-impjegi jiddependi fuq ħafna varjabbli oħrajn barra x-xogħol importanti tagħkom. Fuq ir-reġistrazzjoni tal-vetturi aħna studjajna dil-kwistjoni fid-dettal u għalina dan huwa eżempju fenomenali ta' situazzjoni fejn it-trasposizzjoni perfetta l-istati membri kollha huma konformi imma xorta l-affarijiet mhumiex sejrin kif suppost l-indikaturi li qed niproponu aħna qed jipprova jele propju dawn il-kwistjonijiet. Aħna ma rridux nisimaw l-istati membri għajdulna illi eh, kollox ġi traspost, aħna morru fi ċittadini, naraw il-kumpaniji, naraw il-xol, kemm idum, il-dokumenti, proċeduri, ecc. U dan huwa ġudizzju valutazzjoni ex post tal-kwalità tal-leġislazzjoni. Minna ma najdu l-istati membri, skużawna, ma trasposizjoni ta' kommiex sodisfaċenti, leħna morru għem u najdulom stati membri, aħna ma nafux għalfejn intom għandkom il-libertà kollha li tiddeċiedu għabbażi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà tistgħu tagħmlu li tridu imma jiena rridkom titrattaw iċ-ċittadini b'mod ġust. Jiena nawguralkom kull suċċess uh, bil-proposta dwar il- reġistrazzjoni mill-ġdid tal-vetturi, aħna naraw illi Id-dettalji għadhom mhumiex perfetti għandna komunikazzjoni tajba tal-Kummissjoni dwar il-proċedura kif wieħed jista' jirreġistra vettura ma din mhijiex vinkolanti. U l-istati membri jisfruttaw il-fatt illi dana mhux eh, vinkolanti billi jitolbu dokumenti addizzjonali, traduzzjonijiet ta' dokumenti pal eh, per eżempju il-ċertifikati ta' reġistrazzjoni li huma suppost validi mal-Europa kollha il-proċeduri amministrativi għandhom ikunu eh, għandu ikunem jkun hemm dokumenti iktar dettaljati dwarhom sabiex eżattament kulħadd ikun jaf x'inhu meħtieġ minnu kemm ċittadini kif ukoll il-kumpaniji. Grazzi. Fascinating. Transposition is perfect. Trasposizzjoni perfetta u l-implementazzjoni le ħaġa ta' barra minn hawn. Il-prezentazzjoni li jmiss huwa fuq il-kontribut tas-suq internu u l-protezzjoni tal- eh, Mela, l-ewel għu il-prezentazzjoni bat nieħdu ftit mistoqsijiet. Mela, kif għadna Se nisimma' wissa fuq il-kontribut tas suq intern u protezzjoni tal-konsumatura tkabbir kisbiet tendenzi u kwistjonijiet politiċi fundamentali. Mela issa ħa naraw il-proċess ta' reviżjoni tal-istrateġija Ewropa 2020 u jiena nishtiq nibda il-prezentazzjoni tiegħi li seddum, seddum namela madwar 20 minuta u niprezenta il-qafas tal-istudju illi aħna ġejna mitluba namlu. Natu l-ewwel sfont perspettiva ġenerali tal-kontribut tal-suq internu protezzjoni tal-konsumatur għad kabbir, umbat wara se namel revizjoni tal-seba inizjattivi ewlenin, il-flagship initiatives, u nifoka fuq is-suq waħdini u il-protezzjoni tal-konsumatur, ir-rwol tagħhom u l kontribut tagħhom għat kabbir permezz ta' dawn is-seba' inizjattivi ewlenin. Umbagħad eh, se nitkellem fil-qosor fuq elementi addizzjonali li mhumiex koperti mill-inizjattivi ewlenin, mbagħad nippreżenta konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet. Nitlobkom tifmu illi il-perspettiva tagħna kienet iktar wiesa minn dik li normalment jieħu il-Kumitat Imko għaliex kellna naraw l-inizjattivi ewlenin kollha li ikopru qasam <coughs> wiesa ħafna. Issa il- aħna għamminna revizjoni estensiva tal, ta' dokumentazzjoni, għamminna ħafna studji u wettaqna u koll madwar 30 intervista ma' esperti fiħdan il-Kommissjoni da' kolla konċernati, gruppi ta' konsumaturi, istituti ta' riċerka fejn aħna speċifikament fokajna fuq il-kontribut għad kabbir illi uh, jista' jkun hemm fuq is-suq intern permezz ta' dawn l-inizjattivi ewlenin. Issa meta aħna nibdew il-parti il ta' preżentazzjoni tiegħi fejn se nagħti eh, indikaturi, eh, ġenerali, aħna kellimna ħafna dwar l-indikaturi tas-suq intern, ma jeżistix indikatur ideali imma hemm ċifri illi huma utli biex aħna nifmu aħjar fejn wasanna mela bejn il-kommerċ fiħdan l-Unjoni Ewropea fil-prodotti sar progress il-sem ta' GDP ta' dan it-tip ta' kommerċ zdiet minn 12% għal 22% madwar 20 sena mill-1992 sal l-2012 imma il-volum meta ħna naraw kif inu maqsum l-istati membri kellhom transazzjonijiet eh, fiħdanom u transkonfinali proporzjoni huwa ta' 7.5% fl-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma' 6% fl-Istati Uniti. Jiġifieri eh, fil-istati eh, membri tal-Unjoni il-ċittadini iktar għandhom tendenza illi jixtru minn pajjiżhom. U dana forsi u naqra inġust tal hemm inqas differenzi bejn l-istati membri u il-differenzi li jeżistu fil-Istati Uniti bejn il-bat fuq il-flussi kapitali fiħdan l-Unjoni Ewropea l-investiment dirett barrani fiħdan l-Unjoni Ewropea zdietu koll imma tnaqis ta' integrazzjoni finanzjarja wara il-krizi finanzjarja, wara li faqqat il-krizi. Konverġenza tal-prezzijiet, id-differenzi bejn tal-prezzijiet ta' eh, prodotti li jixtru il-familji, eh, naqset minn 40% għal 25% mill-1995 sal-2011. Dana anki minħabba qed li dispersjoni ta' prezzijiet u hija ferm akbar minn dik li hemm fl-Istati Uniti u mbagħad mobilità ta' ħaddiema naraw illi il ċittadini mill-istati eh, membri illi jaħdmu fi stat membru barrani zdiet ħafna, zdiet eh, imma waqt tmin darbit ola fl-Istati Uniti. Dana biex ikonna ideja ġenerali ta' fejn edin. Issa bħala it-tieni parti ħanaraw x'inhuma l benefiċċji teoretiċi tas-suq intern. Naf li tafu x'inhuma, fakarkom x'inhuma. għanna ekonomiji ta' skala ta' swieq akbar. Għaliex meta aħna meta jkollna pereżempju produzzjoni industrijali ta' prodotti, naraw li l-ispejjeż fissi huma ola u iktar ma wieħed jipproduċi prodotti inqas jiġu jiswew. Hemm kompetizzjoni qawwija u eh, dan għandu effett ukoll fuq il-produttività u l-effiċjenza jekk ikun hemm inqas ostakoli eh, ikun hemm inqas spejjeż għaliex ma jkunx hemm eh, frontieri iktar imma inqas spejjeż ta' transazzjonijiet finanzjari, speċjalment meta jkollok l-istess munita kif għandna aħna fiż-żona euro, mbagħad ikun hemm allokazzjoni aħjar ta' risorsi, tal-kapital, tax-xogħol eh, għaliex suq mingħajr frontieri jippermetti li dawn ir-riżorsi immorru fejn l-iktar ikun hemm bżonnhom Imma ovvjament suq waħdini għandu koll l-spejjes jekk inti tidħol fis-suq waħdini kollok prezzijiet ta' adattament ċerti negozji jalqu dan huwa ukoll dovut għal l-spejjes imma anki il-bilanċ tal-spejjes u l-benefiċċji eh, nistgħu naraw il l-benefiċċji huma ikbar uh, mill-spejjes. Naturalment, hemm interess dwar kemm huwa kbir dan l-impett l-impatt fuq is-suq waħdini u ħafna mill-istudji saru dwar l-impatt ex ante jew ex post fuq is-suq waħdini. U l-biraħ stess aħna smajna li il-rapport kien ikkwatat u kien jgħat semmi l-ammont ta' 6.5% tal-prodott gross domestiku. Aħna rajna li kien hemm ukoll biħet u ieħor din eh, ir-range li kienet ikkwotata u jekk intom tħarsu lejn l-eliminazzjoni kollha tal-prodotti u servizzi intra-Ewropej aħna għandna stima ta' 10 ta' bejn 10% u 20% fil-perjodu twal ta' żmien xaġa interessanti hija li jekk ngħaddu għal l-slajt li jmiss f'dak li għandu xaqsam l-analizi exposed, ġivi retrospettivi, jwasluna r-riżultati ta' xejn differenti. Aħna rajna li kien hemm sima tal-profitti li jistgħu jkunu inqas milli aħna sebna u jekk nurikom iċ-ċifri tistgħu taraw illi nibdew pereżempju wieħed fil-mija bejn 1992-1996 periodu ta' 5 snin, u mbagħad kellna madwar 2% bħala stima iżda fuq perjodu ħafna twal ta' żmien, madwar 10 snin. Ġifieri il-kalkoli huma pjuttost eh, persistenti jisom qed naraw l-istess kalkoli ta' kull darba, ġifiri aħna din naraw li dan qed ikollu impatt fuq it-tkabbir fuq il-proċess tal-integrazzjoni u l-analiżi hija bejn tnejn u 3% u 5%. Ġifiri ċifri huma inqas mill-analiżi ta' ex ante x'inhuma raġunijiet Eh, ir-reġunijiet huma importanti għalikom bħala nisi li din tfasslu leġiżlazzjoni jekk ikun hemm ċertu problemi speċifiċi forsi intom tixtiequ tanalizzaw l impat li qed ikollhom dawn l-affarijiet fuq is-suq waħdini fuq tkabbir minħabba li ma jistax ikollkom Unjoni Ewropea mingħajr is-suq waħdini illi intom permess tistgħu tqablu eh, permezz ta' din l-analiz tistgħu tqablu l-ammont ta' progress li tisir ġifieri aħna ridna noħolqu eh, xenarju fejn kiku eh, l-Unjon Ewropea ma kellix suq wahdini. Kif kienet se tiżviluppa dan seta joħloq ukoll Eh, sfidi u problemi fuq il-livell internazzjonali minħabba l-globalizzazzjoni li kienet edha b-mod aggressiv dawn l-aħħar 20 sena u anka il-proċess ta' WTO fuq il-livell internazzjonali ġifiri aħna provajna naraw eh, xaffet kellu l-integrazzjoni eh, xaffet kellu l-integrazzjoni Ewropea u s-suq wahdini sabiex nkunu lesti sabiex nġirdu kontra dawn il-problemi. Il-struttura ta' settur u uh, aħna ta' ħafna setturi nbidlu ħafna anka settur ta' telekomunikazzjoni eżempju, kien qablu settur li għandna bħalissa ma' settur kif kien fis-senin 80 naraw bidla kbira parti minn hekk aħna rajna illi aħna wkoll rajna li f'ċertu studji hemm effetti dinamiċi illi huma diffiċli nevalwaw, ma ġifiri mhux dejjem ikunu jistgħu jkunu inklużi, apparti minn hekk hemm punti ieħor ewlieni, ġifieri il bajes potenzjali, il-preġudizzju potenzjali f'dak li għandu x'jaqsam il-kalkoli li aħna għamilna, ġifieri integrazzjoni perfetta u ħafna drabi Eh, eh, l-istima u l-kalkolu tkun qed issir fil-kuntest ta' ċertu studji fejn inti tkun qiegħed tifoka fuq ċertu impatt ta' politika partikolari. Iżda jekk aħna innaqdu eh, l-elementi kollha flimkien aħna nistgħu naraw li s-suq waħdini għandu potenzjal kbir għal kontribuzzjoni ta' iktar xogħol u iktar tkabbir ekonomiku. Jekk ngħaddu issa t-tieni aspett li aħna ntlabna sabiex nanalizzawa Il-kontribuzzjoni għal ħarsin tal-konsumatur din hija eh, slajti li fija jinħanu rikom li jem rabta bċara bejn il-ħarsin tal-konsumatur u tkabbir ekonomiku minħabba li aħna din naraw li permezz tal-ħarsin tal-konsumatur il-konsumatur ikollu iktar fiduċja fis-sistema jkun jixtieq jixtri iktar affarijiet anka fuq livell transkonfinali l pajjiżi oħrajn u jagħti iktar seta sabiex ikun jista' jagħmel dan ix-xiri u dan qed wassal għal iktar kompetizzjoni jgħat ikun imħeġġeġ il-konsumatur sabiex jaqbad u minn mingħand ħaddieħor jekk ma jkunx kuntent mingħand l-istess bejjieh. U dan jista' jkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku. Apparti minn hekk aħna nafu illi ma kienx ħafna provi sabiex jivverifikaw dan li qed ngħidilkom zda sabiex intikom ċifra kien hemm eh, sħariġ li sar fl-Unjoni Ewropea kollha fl-sena 2010 li konkluda li l-expost eh, id-danni exposed għal konsumatur li kienu bbażati fuq it-telt finanzjari reportati mill-problemi li kienu esperjenzati kienu ta' madwar 0.4% tal- prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea. Dik kienet il-parti ġenerali sa nixtieq li ngħaddi sabiex nifukaw b'mod iktar speċifiku fuq il-ħarsien tal-konsumaturi bħala eh, parti ewlenija minn inizjattiva Ewropa 2020. Xamilna aħna minna ħatana fuq il-dawn l-inizjattivi flagship. Aħna id-diskrivejna id-dawn l-inizjattivi flagship li hemm seba' minnhom u għamilna taqsira ta' dawn l-inizjattivi u l-mod ta' eh, kif aħna nistgħu nagħmlu progress ħalli nilħu l-għanijiet tal-inizjattiva Ewropa 2020. Tlita binnhom biss din nippreżentaw hawnhekk ħalli bekk aħna ma eh, ntawlux wismi minħabba li ma nix ċans diskutu s-seba li huma aħna għaddejna minn proċess pjuttost komplikat minħabba li provajna l-identifikaw dawk is-suċċessi ewlenin li kienu relevanti għas-suq waħdini u għal-ħarsin tal-konsumatur fis-setturi li aħna rajna li huma koperti minn dawn l-inizjattivi flagship. Aħna għamilna din l-analiżi Dik kienet parti jew l mill-proċess tagħna ħalli aħna provajna nidentifikaw permezz din l-analiżi x'kien il-progress li stajna n-identifikaw li sar. U bat aħna naturalment għamna prezentazzjoni fuq l-impatt ta' dan it-kabbir. Mela sabiex intikom daqsxejn idea ta' kif għamilna eh, din l-analiżi. Ħanibdew bil-inizjattiva Ġenda Digitali għall-Ewropa. Intom tafu x-regolamenti kienu adottati iżda jekk tħarsu li jom tistaw taraw li jem ħafna bil-regolament ta' sepa eh, l-adozzjoni tal-pakket ta' telekomunikazzjoni, jekk inħarsu li proposti li ħarġu dan l-aħħar, per eżempju, il-regolament tal-Connected Continent u l-invoices kif ukoll id-direttiva ta' servizzi tal-ħlas. aħna qegħdin naraw illi dak kien dwar l-ewwel flagship u jekk inħarsu li l-ħarsin tal-konsumatur anka dwar dan dwar ħarsin tal-konsumatur kien hemm iktar progress li jista' jkun rilevanti ħafna fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, ġifieri naħseb li dan imur lil din mill-żona diġitali u aħna naraw li hemm id-direttiva tal-drittijiet tal-konsumaturi, id-direttiva ADR u ODR, ir-rikomandazzjoni tal-collective redress kif ukoll il-liġi tal-liġi Ewropea fuq il-bejħ U issa jekk inħarsu li l-indikaturi fuq bażi jew linja nistgħu naraw kif ċertu kif ċertu svilupp saru setturi ta' telekomunikazzjoni per eżempju. Il-prezzijiet ġenerali naqsu bi 30% u fis-settur tal-e-commerce il-proporzjon tal-popolazzjoni Ewropea li qegħdin jixtru l-affarijiet online zdidu kważi bid-doppju ma f'periodu ta' ħames snin, ġifiri dan huwa progress konsiderevoli f'dan qasam iżda fis-settur tal-komunikazzjoni pereżempju eżempju, wieħed mill-iktar setturi li għandu l-iktar problemi u l-iktar jirċievu l-menti. U anka fis-settur tal-e-commerce, 44% ta' ċittadini jaqtaw qalbhom minn jixtru affarijiet minn pajjiżi oħra u li jużaw servizzi minn pajjiżi oħra minħabba li hemm nuqqas ta' ċertezza fuq id-drittijiet li huma għandhom ġifiri għanna din għanna daw l-affarijiet pozittivi kif s-sissin għanna l-affarijiet negativi. Issa għan nitkellem fuq il-kontribuzzjonijiet illi eh, dawn eh, jistaw jgħatu l-tkabbir ekonomiku fuq livell Ewropew. Aħna identifikajna l-suq waħdini digitali para wieħed mill-iktar elementi li jista' jenna sabiex ikun iktar tkabbir ekonomiku u stmat li hemm bejt 2 u 4% ta' tkabbir ekonomiku fil-kontest tal-prodott prodott gross domestiku fis-27 stat membru bejn is-sena 2010-2020 jekk il-suq digitali nlestuh u dan jista' jammonta għal żida ta' bejn 27-55 biljun euro kull sena naħseb li nista' nieqaf hawnhekk kull kollega tiegħi ħajkompli. Grazzi Frank. Nasib li minħabba l matanċanna ħin ħajkonna nitkelmu biss fuq flagship uh, initiative oħra biss għanna inizjattiva li sima Resource Efficient Europe. Europa tuża aktar eh, E, il-rizorsi b'mod effiċenti. Aħna rajna li kienem ħafna eh, regolamenti u direttivi li kienu adottati sabiex ikonna iktar effiċenza għanna l-pakket ta' il-tret pakket tal-enerġija, direttiva tal-enerġija tal ġeddet tal-effiċenza tal-enerġija, tal-trasport u aħna rajna illi tkellimna wkoll dwar il-pakket tal-ferroviji u tal-European Sky illi se jaffettwa trasport kemm blajrubl u eh, bil-ferrovija għana l-pakket tal-Blue Belt li konċerna settur maritmu anka għana regolament fuq eh, drittijiet tal-passiġġieri li foka b'mod speċifiku fuq il-passiġġieri tal-ajru. Eh, mela ħana zil ftit indikaturi għaw eksa biex nurikom it-tip ta' progress li sar fċertu, sma per eżempju jekk aħna nħarsu lejn is-swieq tal-elettriku illi jimbih bil ingress aħna naraw li il-benchmarks naqsu bejn 35% sa 45% bejn is-sena 2008-2012 jekk inħares li trasport blajru. ajru Naraw illi il-prezzijiet tal-biljetti u tal-ajru naqsu b'mod li minn meta kien hemm liberalizzazzjoni f'dan is-settur f'dan is-suq minn sena 1990 li law. Iżda f'dak li għandu xaqsam is-suq tal-elettriku aħna rajna li l-prezzijiet żdiedu biktar minn 4% f'kull sena bej sena 2008-2012 u f'dak li għandu xaqsam trasport tal-ferrovija minn 16 stat membru aħna qegħdin naraw li ix-xer tal-sem tas-suq eh, naqas ukoll. Issa, nitkellmu fuq is-swieq tal-enerġija, kom ftit statistika sabiex nagħtikom idea ta' xtib ta' azzjoni tittieħed f'dawn is-setturi li kieku is-setturi u s-swieq tal-gas tal-elettriku kienu liberalizzati biss dan jista' jwassal għal żieda ta' bejn 0.8% fil-mija. Eh, tal-prodott gross domestiku bejn sena 2011-2020 u jekk is-swieq tal-elettriku tal-gas kienu integrati bis-sħiħ għana nistgħu naraw il dan jista' jwassal zida ta' 30 biljun euro jew ta' 12.5 eh, biljun sa' 40 biljun euro kull sena illi nistgħu nigwadanjaw aħna u li kieku kellna suq eh, komuni għal enerġija li tiġġedded dan ikun stabili dan jista' jenna sabiex aħna eh, innaxxilna innaqsmu l-ispejjeż tagħna bejn 16 30 biljun euro. Issa dwar is-settur tat trasport aħna għandna ċertu statistika wkoll li tista' turina tip ta' tkabbiri li aħna nistgħu nigwadanjaw minnhom li kieku nkomplu għaddejjem bir liberalizzazzjoni tas-settur tat trasport tal-ajru, aħna qegħdin nikkalkulaw li se jkun hemm żieda ta' bej 1.8 u wieħed punt tlieta fil-mija tal-prodott grupp gross domestiku ġenerali tal-Unjoni Ewropea li kienet dak iż-żmien 25 stat membru u bejn is-sena 2005 u 2025 u anke minnaħa tal-provista u d-domanda dan tista' tiżdied. Issa dak l-għandu xaqsam regolamenti tal-European Sky, aħna għedin naraw li jista' jkun hemm ehm, żieda ta' 750 miljun euro kull sena sa' sena 2020 900 miljun euro sa' sena 2030 fis-settur tal-ferroviji aħna din naraw li jista' jkun hemm zita eh, ta' bej wieħed u żewġ biljuni euro kull sena jekk is-settur ikun iktar ħieles sas-sena 2034 ġifri tistgħu tarawx potenzjal ta' tkabbir hemm. Mela ħanaqbiż din l-inizjattiva flagship in-numru 6 eh, dettalji tistgħu issibhom fir-rapport iżda minħabba li ma tantx għandna ċans u ħin għad dispożizzjoni tagħna nistgħu ngħaddu mill-ewwel konklużjonijiet dwar din l-inizjattiva eh, flagship. Qabel il konklużjonijiet naħseb illi l tafu illi il-ħarsin tal-konsumatur illi huma inizjattivi illi jmorru jitfit ma inizjattivi flagship illi jikonċernaw kull settur fis-suq waħdin aħna nafu illi dawn huma elementi importanti ħafna li nuxassu ma l-inizjattivi tal-flagship u ħafna setturi importanti illi huma relevanti għas-suq waħdini li mhumiex koperti mill-inizjattivi flagship U dawn jistgħu jkunu koperti wkoll ħalli bekk aħna nkunu jissu nieħdu azzjoni mill-lat politiku ħalli kon iktar integrazzjoni. Mela ngħaddi għal konklużjoni tu rekomendazzjonijiet. Jekk inħarsu li konklużjonijiet dwar ċertu progress illi ntlaħaq dak illi aħna rajna fil-provi huwa li kien hemm ħafna progress li sar fil-kuntest tas-suq waħdin u ħarsin tal-konsumaturi u aħna rajna illi kien hemm ċertu inizjattivi flagship illi waslu għal iktar progress minn oħrajn forsi. Speċjalment fis-settur diġitali rajna li kien hemm ħafna progress minħabba li kien hemm problemi ġodda, per eżempju, problemi tal-protezzjoni tal-informazzjoni, data protection, problemi li ħarġu dan l-aħħar, iżdanka problemi li marbuti mal-konnettività u l-impatt li din tista' jkollha fuq il-prezzijiet ta' tranzazzjoni jekk aħna jkollna suq waħdini diġitali li jirnexxilna ntemmu xogħol dwar issa jista' jkollna dan il-progress u f'ċertu każijiet aħna din naraw li jekk konna qafas legali komprensiv li jissa fil-fatt għastabili stabili dan jista' jenna ħafna u anka f'dak l-għandi xaqsam leġizlazzjoni tas suq intern dan jista' jkun pozittiv ħafna pereżempju leġizlazzjoni fil-qasam tal-ferroviju tat trasport tal-ajru. Jekk aħna naslu iktar għall-istadju tal-implementazzjoni nfurzar dan jista' jenna ħafna. Issa dwar l-impatt ekonomiku ċertu konklużjonijiet il-provjet juruna l-elezzjonijiet marbutin ma' suq eh, waħdini u l-protezzjoni tal-informazzjoni f'ċertu setturi koperti mill-inizjattivi jista' waslu għażida fil-prodott gross domestiku u jisaw għasluna u kosa biex jgħinuna ma naqsu l-ispejjeż tagħna, però fl-istess ħin aħna nafu li hemm ċertu setturi u ċertu qosma tal-ekonomija tagħna li mhumiex koperti b'mod espliċitu jew b'mod komplet minn dawn l inizjativi flagship bħal pereżempju id-direttivi id-direttiva tas-servizzi jew inkella servizzi finanzjarji u xri pubbliku. Ir-riċerka turina illi hemm potenzjal għal tkabbir u anka għal eh, possibilità li aħna jkollna inqas pejjeż jekk il-qafas legali jkun implementat. Issa hekk f'din l-slajd għandkom taqsira u ġabra ta' kontribuzzjoni għat kabbir ekonomiku illi kellhom ċertu osma illi kienu koperti inizjattivi flagship fil-suq tal-prodotti per eżempju hemm potenzjal ta' 8.8% ta' zida fil-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea jekk ikollna integrazzjoni sħiħa tas-suq uh, u swieq tal-prodotti fis-suq diġitali hemm potenzjal ta' zida ta' 4% fil-prodott gross domestiku fis-settur tat trasport zida ta' 1.8% fil-qasam tal-enerġija 0.8% jekk jirnexxina nagħmlu iktar liberalizzazzjoni fis-swieq tal-elettriku tal-gass u fis-swieq tax-xogħol illi ma stajtx insemmihom għandna potenzjal ta' 0.6% fil-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea. Rridu nżommu f'moħħna li din informazzjoni ġejja minn studji differenti fejn użajna metodoloġiji differenti għall-analiżi tagħna ġifieri aħna ma kellniex lan li jkollna ranking tal-potenzjal differenti. Iżda li nurukom eh, eżattament xrib ta' progress jista' jintlaħ f'ċertu qosma. Issa ħan tkellem fuq ċertu qosma li mhumiex koperti minn dawn l-inizjattivi flagship mela nistgħu naraw li fil-qasam tas servizzi jista' jkun hemm 6% ta' żida fil-prodott gross domestiku jekk id-direttiva ta' servizzi tkun implementata kif suppost fil-qasam tal-arfin reċiproku hemm potenzjal ta' żida ta' 1.8% fil-mija fil-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea U jekk aħna naraw li naturalment ir-regolament 764 ta' sena 2009 jkun qed jaħdem tajjeb fis-settur finanzjarju hemm potenzjal ta' tkabir ta' 1.1 fil-mija fil-prodott gross domestiku jew inkella 0.025% kull sena jekk ikollna swieq finanzjarji li jkunu integrati bissieħ sa sena E kif ikkalkulajna ħakkalkulajna bejn sena 1999 u s-sena 2010. U anka fil-kuntest ta' xri pubbliku hemm potenzjal ta' 0.1 sa 0.5% ta' potenzjal ta' zida. Dawk kienu sabiex nintikom idea ej, xista jiġri bħala progress u kontribuzzjoni għat kabbir ekonomiku jekk implementaw dak li kien propost. Mela, nadi sa rakomandazzjonijiet fis-suq waħdin u fil-qasam tal protezzjoni tal-konsumatur, aħna rridu nkomplu nikkonsidraw li jekk nagħtu iktar seta l-konsumatur dan jista' jibqa' jkun ikkonsidrat bħal wieħed mill-loda l-iktar huma importanti sabiex inħeġġu nbuttaw il-qudiem mit-kabir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-reviżjoni mid-term li saret fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropea 2020 aħna rajna illi kien hemm ċertu problemi minħabba li hemm ċertu inizjattivi li mhumiex qed ikopru ċertu strutturi li wkoll jistgħu jkollhom potenzjal ta' kontribuzzjoni għas-suq waħdini. Jiena naħseb li jista' jkun hemm iktar enfasi fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020 enfasi mod espliċitu fuq ċertu oqsma u setturi ta' priorità illi għandhom potenzjal ta' tkabbir li għaddu mhux mismus. Jiena naħseb illi fil-fat hemm ċertu eh, xkiel illi palissa qiegħed iwaqqaf lil dawn is-setturi milli verament jużaw il-potenzjalat kabbir ekonomiku bħal pereżempju servizzi li huma koperti mid-direttivi mid-direttiva tas servizzi l-qasam tal-enerġija u tat-trasport. U l-azzjonijiet ta' suq waħdin mhumiex espliċiti għal eh, inizjattivi tal-flagship bħal Resource Efficient Europe, per eżempju, Mela naddi għal rekomendazzjonijiet hemm numru ta' qasma fejn aħna issa stabilixxejna qafas legali komprensiv u jekk issa naddu għall-infurzar, għall-fazi tal-infurzar, aħna nissuġġerixu li rekomendazzjonijiet li huma speċifiċi għal pajjiż illi ħarġu mis-semestru Ewropew jistgħu verament jgħinna sabiex aħna nkunu nistgħu nżidu tip ta' protezzjoni u kooperazzjoni li jista' jkollna jekk aħna eh, naturalment ikun iktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali aħna hekk jista' jkollna tweġiba anke fuq il-livell Ewropew ħalli bekk nkun nistgħu ninfurzaw il-leġislazzjoni f'dan il-qasam. Rekomendazzjoni numru erba' hija marbuta wkoll mal-presentazzjoni li għadkom kemm smajtu anka minħabba l-fatti li huwa diffiċli li noħorġu b'indikatur wieħed għall-integrazzjoni tas-suq din naħseb li għandna nikkonsidraw li aħna ninkludu wkoll l-integrazzjoni u l-istrateġija Ewropa 2020. Fada li żewġ slides biss. Ħalli bekk aħna jekk nużaw din l-istrateġija nkun nistgħu verament ikollna idea tal-progress li qed issar ħalli jkollna dan l-indikatur li huwa definit tajjeb ħalli jenna ħna nidentifikaw din l-informazzjoni fuq livell legali ekonomiku anka fuq livell transkonfinali. Zewġ slides oħra, mela, għana naħsbu li l-atti ta' suq wahdini Parti minn dawk li semmejt jistgħu jgħinuna sabiex aħna niffukaw l-azzjoni politika tagħna ħalli nindirizzaw dawk dawk li xkielja tfadal fis-suq waħdini ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nużaw dawn l-atti tas-suq waħdini bħala eh, għajnuna e, għalli n-implementaw l-inizjattivi flagship u nibdew bil-Single Market Act numru 3. Ser ħafna studju u analizi matul eh, dan l-istarriċ u aħna rajna illi kienem nuqqas ta' ġustifikazzjoni mill-att tal-metodoloġija. U allura naħseb li jkun ta' benefiċċju li kieku aħna nkun nistgħu niżguraw illi dettalji tal-metodoloġija dejjem ikunu provduti flimkien mal-evalwazzjoni tal-impatt. Żewġ punti oħra tal-aħħar. Hemm nuqqas ta' informazzjoni ċara f'dak li għandu x'jaqsam l-inizjattivi flagship, aħna naħsbu li importanti ħafna li jkun informazzjoni ċara, eżempju tajjeb huwa l-aġenda Digitali fejn hemm numru ta' pilastri li huma identifikati u li huma marbuta ma' ċertu indikaturi speċifiċi fejn aħna qegħdin naraw illi u koll aġġornamenti marbut mal-progress. Issa l-aħħar punt Jista' tista' ssir iktar riċerka sabiex aħna nindirizzaw l-xkiela s-suq waħdini ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw x'inhuwa l-iktar marbut ma' tkabbir e, ekonomiku. Aħna qegħdin naraw li hemm nuqqas ta' provi għall-impatt ekonomiċi e, l-impatti ekonomiċi li jikonċernaw kemm is-swieq tal-kapital kif ukoll is-swieq tax-xogħol. Għandkom xi kummenti? Ħanamel kumment minna tiegħi dwar l-indikatur ideali tas-suq waħdini. Jekk aħna naraw li kull prodott u kull servizz ħajkun disponibbli bl-istess prezz u bl-istess volum f'kull pajjiż, skur illi lebda konsumatur muħa jishtri xi ħaġa minn pajjiż ieħor. Iżda anka dan l-indikatur fih innifsu mhux l-aħjar indikatur, mhux l-indikatur ideali għalhekk aħna iffukajna fuq azzjoni speċifika li tista' tittieħed fil-kuntest tad-domanda. ma naħsibx li hemm xi ħaġa waħda li tista' solvilna l-problemi kollha. Anka dan jista' jfall jekk ma jkunx hemm iktar xkiel għal dawn għal dan ix-xiri fuq livell transkonfinari. Għandkom xi kummenti? Robert, ikkjer. Merci, Madame la Presidente. Grazie, Signora Presidente. ifa. naħseb li dan kollu għatassew. Uh, suġġett ta' passjoni eh, għalija jiena wkoll għandi l-formazzjoni ekonomika u allura kont interessat b'din il-preżentazzjoni prezentazzjoni ċaraw l-affarijiet naħseb eh, hawnhekk eh, mhux qed ngħidu li su intern mandux mandux problemi. nasib il-kustjoni mm, il-limitu ta' GDP illi nistaw fil-fat eh, eh, intejbu permezz ta' dan eh, ta' dan it-titjib fissu Mela, rridu naraw naqra Pero jekk nisa barra jemnux jew le jew nkella u ma diġa xettiċi u l-ura jisu dan li qed nippruvaw ngħidu bħala xi ħaġa imposta fuqhom. Forsi ma nafx in-nisa barra qed qed maħassu għom eh, ħatja ngħidulhom isma' qed nofrulkom eh, dan il-kejk eh, għalfejn ma triduħx, qed nofrulkom dan il rata ta' tkabbir, dan il-persentaġġ ta' tkabbir għalfejn et t-iġtu din din il-manna. L-istess ħagġa tot għal għattitib ħafna ħafna nies jispeċċaw għal daqstant ikunu iktar xettiċi ma jemnux dak illi qed nippruvaw nbeħħulhom. Allura naħseb illi rridu nippruvaw nifmu iktar dawn l-indikaturi u nikkompletaw dawn l-indikaturi permezz ta' elementi ta' dispersjoni Ġifiri, mux biss li ħaj jġeneraw tkabbir, imma naraw naqra jekkux ħaj jġeneraw tkabbir għal kulħadd jew kellha ftit minn nies, ġviri jew ħaj eh, jikkawżaw ħamsa fil-mija ta' tkabbir eh, għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, jew kella kux ħajkun hemm uħut li gawdu iktar minn oħrajn, eh, naħseb li dan huwa loġiku, Oh U naraw ukoll eh, min ħajgwadanja li ma faxxa tal-popolazzjoni u kellha popolazzjoni kollha. Eżempju, jekk pereżempju eh, jirna xienna nerħu eh, iktar permezz ta' tnaqqis tal-rata ta' għat, jekk per eżempju nizlu għal 6 7 flok 8-9%, imma il-punt huwa jekk dawk li huma qiegħda dawk li biex ngħidlek donna qed nitilfuhom darba darba l dejjem ħarna xienna eh, nsalvawhom b'din is-sitwazzjoni. Naħseb jiena jekk irridu nagħmlu argument, eh, mhux sempliċement irridu nresqu it-kabbir tal-GDP, imma x'ħaj gwadanjaw tassew eh, il-ċittadini barra. Għaliex allura in-nies barra ma jippreferux jixtru xi ħaġa minn pajjiż ieħor għaliex jgħidu forsi huma l-inqas biex nejtek għandhom xaġa me gawdu dak li għandhom fuq it-territorju tagħhom għala voljom hemm forsi inqas għadan dini. Allura jiena nixtieq nitlob hawnhekk tassew illi nagħtu eh, valur sens li soċjetà kollha kemm eh, ġiviri dak li jena sejjaħ indikaturi eh, mifruxa u mux indikaturi tal-prodott gross domestiku u li nħarsu naqram mm, Eh, lejn ukoll bid-differenzi eh, tal-indikaturi ex ante u ex post eh, kif kien hemm Espost fil-prezentazzjoni, ma nafx hemm xi kummenti oħra tgħid is-Senjor President fis-sala, Ejva. Ejva, fil fil qasir tassew naħseb Nista' naqber bisħieħ li m'hemm l-ebda indikatur perfett u dik kienet il-konklużjoni anke mill-preżentazzjoni eh, ta' qabel. Sempliċement għandi perspettiva differenti fuq eh, dan il-punt ta' kummerċ elettroniku għal li xek taraw l-indikaturi eh, ewlenin tal-Istrateġija Ewropa 2020 hemmhekk l-indikaturi <laughs> mem lebda wieħed minnhom illi huwa ideali. U naħseb l-istudju m'hemm xejn ta' barra bejn awliju differenti. Eh, hawnhekk eh, lan huwa l ntejbu eh, is-sitwazzjoni tal-konsumaturi tagħna permezz ta' iktar għażla u tal-kummerċ ta' titjib tal-kummerċ transkonfinali. Naħseb madana kollu li minn għal il-prodotti huma l-istess, li mhu xejn minnu naħseb għal kontrarju aħna rridu noħolqu suq fejn ikun hemm varjetà ta' ta' ta' prodotti minn fejn jixtiju fejn naf mill-Slovenja per eżempju li kollhom din din l-għażla ta', ta prodotti eh, minn diversi stati membri għalhekk aħna provajna eh, biex ngħidlek inniedu din il-ħaġa nvaraw dan il-proġett biex naraw x'effett ikollu eh, naħseb eh, wara kollox dan il-proġett juri kemm importanti s-suq intern u juri wkoll kemm hemm iktar dimensjoni li rridu konsiderazzjoni u taqblu l-koll hemm eh, setturi differenti li gwadanjaw eh, mod differenti xogħol illi aħna ġejna f'dati bieħ u illi tassew nħallu impatt fuq it u naħseb dak fl-aħħar mill-aħħar li qed nagħmlu. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li eh, ġejta unek fostna, uħna so bil-qoddim għal-rapport tijak biex naqra, u naraw naqra x-benefiċi ekonomiċi nistaw eh, nigwadanjaw minnu. Grazzi. So the meeting is now Mela, nista niddikjara l-laq formalment, eh, mal-waqa l laq li jmiss tkun fi 6 ottubru fit-tlieta ta' nofsenar. Grazzi.